Colleghi, buongiorno. Cominciamo subito questa... Mela l-odwa tajba, jen nibdew mill-ewel din l-axar sessjoni. Il-bira kienet ġurnata intensiva ħafna li konkludejna mbagħad bis-smieħ ta' Don Ciotti li tatna sens anka tal-daqs eh, u r wol tas soċjetà ċivili minn perspettiva l-appoċ għal vittmi partikolarment ir-rwol tas soċjetà ċivili fil-ġrida kontra il-mafja u l-istess rwol tas soċjetà ċivili eh, tejn biex anka tagħmel buffer bej il-kriminalità organizzata. U aħna ħankomplu mxin f'din id-direzzjoni x'aħna konvinti bisħiħ li mhuwiex possibbli li l-ġlieda għal kriminalità organizzata nħalluha fidej biss lill awtorità ġudizzjarja u dik tal-forzar tal-liġi. Aħna konvinti li r-rwol tas soċjetà ċivili huwa rwol importanti ħafna. Jien nixtieq nirringrazzja l-Bernard Finger li huwa il-kap tal-Pulizija ta' Berlin li hija pulizija li hija impenjata bil-kbir fi biex tiġġielet il-kriminalità organizzata u għanna u koll il-Oliviero Alotto li huwa eh, president ta' Terra del Foco. Dawn huma żewġ entitajiet li jaħdmu b'mod differenti, waħda tagħmel parti mir-rwol u tispjega r-rwol ta' soċjetà ċivili, iżda aħna dal-waqt ħans nindunaw kif dawn iż-żewġ realtajiet jistaw jimxu id fit. Id-dibattitu ħajsir eżatti bħalma minna fil-ġranet li għaddew, ġifiri Eh, Kem Bernard Finger u Olivier Alotto ħajkollu 15 minuta kull wieħed u mbagħad ngħaddu l-kelma lil rapporter, il-koordinatur, il-kollegi għal mhux aktar minn żewġ minuti u wara ngħaddu l-kelma lil eh, mistiedna tagħna sabiex ikunu jistgħu iwieġbu għal mistoqsijiet u l-kummenti tagħkom mela qiegħ nibdew mill-ewwel ħanaddi l-kelma mill-ewwel lil Bernard Finger, il-kap tal-Pulizija ta' Berlin. Yeah, um, good morning. Um, I'm Bernd Finger and uh, I... Lodwa tajba jena Bernd Finger u kontent li jasawnek fil-parlament. Jena illi 43 sena pulizija. U l-qasam tijaj u l-kriminalità organizzata u l-kriminalità tal-gangs. Jena responsabli mill-ġlida kontra l-kriminalità organizzata fil-kapitali ġewwa Berlin. U jina naħdem sabiex niġildu din il-kriminalità organizzata ġewwa l-Ġermanja. Jina nipreferi kieku preferent kellem bil-Ġermanis. Grazzi ħafna. Għalek eh, ħana għalleb għal-Ġermanis. Mela, aħna qed nfakru l-20 sena mill-til ta' Giovanni Falcani, Falcone u Paolo Borsellino. Borsellino saqt nibda billi nispjega l-pożizzjoni ta' Pulizija ta' Berlin u anka xaqt neċċara xoltana unek qodem il-parlament. Aħna il-ġida kontra kriminalità hija il-protezzjoni fil-prattika ta' drittijiet tal-bniedem. Anka eh, l-istat eh, għandu dan eh, id-dmir minna ħatija fuq il level komunitarju sabiex jgarantixxi E, dawn id-drittijiet il-bniedem għandu il-dritt e, bażiku fundamentali illi ikun ħieles mill-pressjoni u mill-teddidiet u ma jkunx e, sfruttat. Aħna għed niprofaw nġildu il-din eh, il-kriminalità li fil-forma sviluppata u għadġornata taħħa timmina dan id-dritt. Din eh, il-bizat eh, iż-żom il-bniedem li jgħix mod normali sakemm twaslu anka l-mewt u anka il- mafja minnaħa taħħa tagħmel dan sabiex kolla eh, l-massimu anka tal-profitti u tara li tfixkel il-garanzija ta' libertà u li anka tfixkel il svilup eh, tal-persuna kif ukoll il-fixkel eh, l-ekonomija u anka l-ambjent. Jiena nista' niftakar il-qtil ta' ġurnalisti, ta' awturi, U uh, din uh, miex biss uh, tendenza f'pajjiżi foqra jew fejn m'għandhomx demokrazija, tradizzjoni ta' demokrazija. Dan jinsab ukoll preżenti anka ġewwa eh, l-Ewropa, fil-qalba tal-Ewropa, fil-Ġermanja, fil-, -Europa, fil mafjużi jaħdmu ma' mafjużi oħra sabiex ifixklu il-proċess anka tal-medja sabiex ma jkunux ma, ma jġux mikxufa fix-xogħol li kun għadin jagħmlu minn taħt. U ma nistawx li l min jiġġielet kontrihom jew jagħmel investigazzjonijiet ikun meddet jew mbeżza. Dritt ta' stat jisib il-qalba tiegħu fil-istat soċjali u ma' kondizjoniet li għandhom bżonn il-xulxin u li jaħdmu fl-imkien il-ġlida tagħna favur il-legalità nistaw nirbħuha jekk aħna niġġieldu favur id-drittijiet tal-bniedem u anka li uh, niproteġu l-ambjent tagħna mill-ħsara. Aħna rridu niproteġu l-dawk li mandomx poter intuhom vuċi sabiex eh, ma jispiċċawx bla vuċi u ma jkollhomx għal ħalqhom mallu dim dak eh, li jkunu qegħdin jaraw. anka permezz eh, ta' dak li qed naraw fil-Occupy Wall Street aħna qed naraw illi anka dan element ta' rapportaġġ permezz tal-ġurnaliżmu irid jibqa' dej aħna rridu naħdmu flimkien sabiex nevitaw l-isfruttar ta' bniedem fuq ieħor. U anka ma nifavorixxux sistemi li promovu din it-tip ta' tendenza. Aħna pala soċjetà għandna l-possibilità il illi nirregolaw dan il-qasam. Pala fil waltijaj ta' pulizija li na naħdem ġol kapitali ta' Berlin nixtieq nati introduzzjoni dwar dak li jsir smajna ħafna dwar il-bizza u l-tkissir li jista joħolqu dawn il-kriminalitajiet organizzati. Aħna rridu nuru koraċ illi flimkien nistgħu niksbu xi ħaġa. Hemm soluzzjoni jekk aħna naħdmu flimkien. Jina xaqta li intikom ideja ta' situazzjoni ġewa Berlin sabiex naslu għal din it-triq. Fuq naħa l-oħra mbagħad għandna wkoll anka ehm, dikerazzjonijiet fil-medja illi l-pulizija eh, Ġermaniża miex tindirizza anka dan il-qasam tal-mafja ġewwa l-Ġermanja. Fit-tmeninijiet kellna qasma eh, tal-pulizija illi kienu ġabdew jindirizzaw dan il-qasam tal-mafja taljana. Aħna minnħatana għal-belt ta' Berlin u għal-Ġermanja ħadimna fuq rapport illi indirizza b'mod partikolari s-sitwazzjoni tal-kriminalità tal-gangs u dik organizzata. Ovvjament li din tarbutu ukoll mal-mafja. F-2007 rajna ehm, il-kas ta' set persuni li nqatlu ġewwa Duisburg qudiem il-restorant da Bruna. Mbagħad kellna Lastok Duisburg illi uh, ħadem mal-familji mill-Uta ġewwa bliet fosta Mjonek u Stuttgart. Eħe, aħna minna ħatana għanna intniedu dawn il-proċeduri ta' investigazzjoni kontra il-membri tal-Kamorra, l-Ndrangheta u l-Koza Nostra. U uh, hawnhekk indirizzajna wkoll il-qtil, delitti anka fuq livell intern sabiex naraw anka kif dan jorbot per eżempju mal eh, falsifikazzjoni tal-flus u eh, il-ħasil tal-flus. Aħna l-istess ġurnata stess fil-medja ta' Berlin sajna naqraw illi l-indrangeta għanda 30 punt ta' konnessjoni ġewwa Berlin biss. U bekk ikun hemm komunikazzjoni netwerk qawwi minaħa tagħhom. Imma grazzi anka diskussjoni pubblika anka fil-fażi inizjali ta' Duisburg eh, il-popolazzjoni ta' Berlin setat tara illi għattinata importanza għaliex verament kienu mil-quta ħazin minn din is-sitwazzjoni. Mbagħad saret evalwazzjoni ulterjuri anke fuq livell internazzjonali illi uriet illi din is-sitwazzjoni mhix biss uh, speċifika għal Berlin anke wara l-qtil li konna rajna ġewwa Duisburg. Però jiena konti deċidejt ukoll illi qoddim l-istampa fl-20 ta' awissu tal-istess sena nindirizzom u najdilom illi jekk eżempju per huma ħajmor f'dik il-pizzerija u ma jkun qed iħallsu lill-mafja, jkun qed jiġġeneraw il-profitt lejhom. U ma rridx nippermetti spekulazzjoni illi per eżempju Taljani kollha huma mafjużi. Ma Għalek anka fil inandirizzajt ndirizzajt il ewlenin u għet illi aħna mus nakkużaw il-komunità taljana għanzi li dun il-protoġuwa mill-element ħażin tagħha. Minar ma jkun hemm eh, enfasi zejda jew nkella li nwarbu eh, nitfaw is situazzjoni taħt it-tapit. Għalhekk Iva fil-Ġermanja għanna proċeduri u anka infurzar eh, tal-liġi illi jindirizzaw l-elementi tal-indrangeta, l-kamorra u l-koza nostra fost l-oħrajn u s-situazzjoni għatali illi l-polizija ġewa l-Ġermanja tista' tindirizza s-sitwazzjoni meta i tkun taf liema parti tal-popolazzjoni qed tintlaqat u bliema mod u b'dan il-mod nkunu nistgħu nagħmlu din il-filtrazzjoni tagħna minnaħa tal-pulizija fir-rigward tax-xogħol tal- eh, tal-organizzazzjoni kriminali tal tal organizzata. Aħna rridu naħdmu anka fuq il-konċett ta' prevenzjoni. Dan ma jfissirx li aħna nużaw l-omerta għax hekk semejnija minna tal-pulizija. Imma li jkun hemm evalwazzjoni tal-konsegwenzi fuq is-soċjetà u li niġġieldu sitwazzjoni eh, bil-possibilitajiet kollha tagħna. Nar il-21 ta' wissu mbagħad kien hemm eh, konferenza stampa eh, illi nediet l-inizjattiva Mafja Le Grazzi. Umbat anka permezz tal Anka bil-eżempji tal-li wieħed iħalla sabiex ma jiġix biex ikun protett u ma jiġix imweġġa aħna ħdimna fuq dan il-lat u ridna nieħdu il-prekawzjonijiet u l-passi neċessarji. Jien kont kontent ħafna illi fl-aħħar konna sibna partner għawnek u fil-29 ta' għawissu kena laqa ta' sigurta il-tqajna ma' reprezentazzjonijiet anka tal-autorita minna ħatana pala autorita tal-infurzar tal-liġi u għawnek uh, fil-qosar nurikom u koll uh, litra il-ftajim fil-rigward ta' sigurta il-ftajim nintlaħaq Dan kien id-29 ta' wissu tal-2007, 14 ġurnata wara l-inċident ta' Duisburg kona diġa ksibna kooperazzjoni fil-rigward ta' sigurta li tindirizza komunità taljana. Aħna mill-ewwel imbagħad eh, żviluppajna l-konċett u l-miżuri relatati Aħna għamilna diskussjonijiet ukoll mal-partners Taljani u dan ħriġna manka fuq livell pubbliku aħna kenna approċ ta' servizz ukoll illi eh, żviluppa flyer u eh, dan nfirex ma' kullimkien u anka fuq l-internet anka Eh, eh, mal-belt kolla sajtara posters u flyers li jindirizzaw dan il-konċett tal-addio pizzo. Dak kolla li xtaqu il-kontat ma din l-inizjattiva kellhom eh, l-kontat ma' Sinjura Garavini un bat ġew maddija Lili ġifiri kena il-possibilità li wieħed jagħmel jew kuntatt, ifittex kuntatt xi mod jew kella anke jikkontattja l-pulizija b'mod dirett. Din diġà seħ eh, f'bosta bliet anka Taljani sabiex l-awtoritajiet ikunu f'pożizzjoni li permessa din eh, l-inizjattiva mbagħad ikun jistgħu resqu għal qudiem il-pulizija. U kważi sitt xhur wara kienem l-isqarrijiet u l-proċeduri kontra seba ristoranti ġewwa Berlin. Dan indirizza il-popolazzjoni ta' 4.55 miljon persuna Indirizzajna wkoll eh, l-intraprenditori Italjani u kien hemm eh, bosta każijiet illi seħħew anka kontra ristoranti aħna rajna illi dawn l-elementi rabtu mal-ewwel semestru bejn l-2007 u l-2008 u anka kien hemm il- id-deċiżjonijiet u l-proċeduri kollha fil-qorti, jiġifieri f'Diċembru tal-2008 wara sentej ħames xhur, kien hemm mod ċar il-proċeduri kontra min wettaq dawn ir-reati u dan kien kollu marbut mal-inizjattiva Mafja le Grazzi. Aħna kenna eh, kopertura mill kenna għajnuna kbira anka mill-mezzi mil, mil, ta' xandira u anka għall-ewwel darba li lin mill-Italja irnexxinna anka nindirizzaw din il-problema tal-mafja. Għaliex qed jafa il-ħin xaqt ngħid illi kien hemm ħamsin ehm, avveniment U uh, dan seħ grazzi għal dawn in-nies li qed taraw miktubin hawnhekk uh, fosta Missur Rosario Croċetta. Dawn huma stediniet uh, għal uh, attivitajiet prattiċi, se jkun hemm kellim warajja wkoll se jitkellem fuq wieħed minnhom partikolarment. U Fil-Germania, issa irnexxinna natu uh, element ċertu dinamiċità lil dan uh, il-fenomenu. Kien hemm ukoll uh, l-azzjonijiet minnaħa ta' libera u l-fler illi jindirizzaw dak kollu li jsir fil-mafja u anka jaraw illi uh, il-komunitajiet b'xi mod ikunu ħilsa mill-mafja. Aħna importajna u ksibna uh, il-kultura il uh, taljana sabiex nkun stan indirizzaw dan l-element. Sar ħafna xogħol f'dan il-qasam anka li organizzajna aħna minna ħatana. Jina xtaqt ngħidilkom illi aħna naxxina wkoll naħdmu b'suċċess fil-qasam ta' l-indrangeta li kien hemm anka eh, ħatana tagħna per permezz tal-monitoraġġ tat-telefonati u l-iskambji li kien hemm. U jidher li l-indrangeta mhumiex komdi blazzjoniet li aħna qegħdin nieħdu u għalhekk biex Eh, nikkonkludi eh, nista' ngħid mafja le grazzi. Bernard Finger eh, adesso ci sarà sicuramente modo di continuare ad approfondire mm, con le domande che Grazie ħafna Sur Finger, issa mbagħad inkunu nistgħu nitlu aktar fid-dettall meta nwieġbu in-mistoqsijiet minna tal-deputati hawnhekk. Mela ħanad l kelma sell-Oliviero għalotto minn Terra del Fogo ħajatina l-perspettiva tiegħu dwar il-prevenzjoni li u il-kontribuzzjoni tista' tagħti s-soċjetà ċivili għal dik li għal prevenzjoni. Grazzi, Sur President, għan introduċi li l-infusni. Jina l-President ta' Terra del Fuoco li hija assoċazzjoni li flimkien ma' libera ftit snin ilu bdiet il-Fler. Fler hija assoċazzjoni Ewropea li hija Freedom, Legality and Right in Europe. U dinja situazzjoni bħalma għal Don Luigi Ciotti il bira li eh, ġejja mill-isfida nippruvaw nirrepetu l-esperjenza li fl-Italja eh, saret minn Libera li nippruvaw naqdu flimkien l-assoċazzjonijiet kollha li fuq livelli differenti jieħdu ħsieb l-ġida kontra l-mafja mhux neċessarjament minn perspettiva legali imma dik eh, li fl-Italja seħula l-antimafja soċjali fil-fat għal tajjeb ħafna dak li tkellem qabli aħna naħsbu li fundamentali li konna kooperazzjoni bejn entitajiet li huma kontra l-mafja fuq livelli differenti. Huwa fundamentali u indispensabbli biex niġġieldu l-kriminalità organizzata, il-ħidma tal-qawwiet tal-infurzar tal-liġi, partikolarment dawk l-entitajiet ġudizzjarji, ista huwa importanti wkoll li nagħmlu xogħol kulturali. Il-mafja, il-mafji ma jistgħux jiġu mirbuħa sempliċiment permezz ta' l-arrest stess jima huma importanti ħafna, iżda rridu naqtawlhom eh, saqajhom irridu eh, inneħħu dik il-kultura li qed toħroġ minna l-mafja. U din huwa dak li wassal għal twelita libera. Libera hija assoċjazzjoni li l ġurnata għandha 1600 eh, organizzazzjoni tipparteċipa mill-Italja. U Fler issa għanna 40 assoċazzjoni minn madwar l-Europa kollha l-Europa bħala Unjoni Ewropea, iżda wkoll l-Europa kollha kemm bħala reġun ġvijem il-pajjiżi tal-Kawkażi u anka tan-nofsinhar tal-Mediterran. Fuq dak li bdiet taħdem fler u nixtieq nitkellem huma tlet affarijiet. L-ewwel net l-isfida kulturali ħafna drabi il-mafja l-mafi eh, kienu jiġu eh, msemmija fl-Ewropa bħala fenomenu ta' karattru reġjonali u mod partikolari Taljan biex nużaw espressjoni ehm, hija ta' tar-raħal, xi ħaġa tar-raħal di, partikolarment fin-nofsinhar tal-Italja. U l-investigazzjonijiet eh, riċenti urawna kif il-fenomenu tal kriminalità organizzata u tal-mafji hija dejjem aktar transnazzjonali Eh, dejjem qed ninvestigaw u qed nararaw li din il-mafja, il-mafja hija krimin eh, wareat transnazzjonali. ġiri jekk hemm xi ħaġa transnazzjonali jekk hemm is-saħħa mbagħad tal-mafja eh, antimafja soċjali nkunu nistgħu nagħmlu xi ħaġa ta' karattru kulturali li jirnexxilu jwassal messaġġ għall-Ewropa, l-Ewropa taċ ċittadini u l-Ewropa taċ ċittadinanza attivi ġifieri s-soċjetà ċivili kemm huwa importanti u kemm huwa possibbli li niġġieldu l-kriminalità organizzata u nibdew mix-xogħol soċjali. Għalhekk aħna ippruvajna nsibu assoċjazzjonijiet fl-Ewropa kollha kemmi li jieħdoħsib iva il-kriminalità organizzata mhux neċessarjament esklużivament il-mafja. L-eżempju eh, ta' Berlin, ġifiri mafja eh, legrazzi iwa eżempju wieħed. Hemm ħafna esperjenzi f'assoċjazzjonijiet fl-Ewropa li jaħdmu mala, eh, fl-Ewropa tal-Vant, per eżempju, għandna ħafna assoċjazzjonijiet li jaħdmu fil-ġrida kontra traffikar tal-bnedmin. U għalhekk qed nitkellmu wkoll fuq il-suġġett ta' drittijiet tal-bniedem. Ġifieri fejn hemm nuqqas ta' drittijiet tal-bniedem ħafna drabi hemmhekk hemm kriminalità organizzata b'saħħet ħafna. il bira semmejna l-ekomafja jew inkella traffikar tal-bnedmin dawn huma żewġ eżempji b'saħħithom ħafna li fl-Italja ilha ssir ġlida anke ġlida soċjali ġifieri rapport tal-legambjente fuq l-ekomafja huwa wieħed mill-eżempji, imma huma dejjem aktar frekwenti eh, investigazzjonijiet pereżempju fuq il-kriminalità organizzata marbuta ma' traffikar tal-skart eh, li juru kif mill-Italja nibdew, nibdew nagħmlu xi affarijiet iżda mbagħad jiġu żviluppati eh, fl-Ewropa. L-eżempju ta' siti ta' ħazna fir-Rumanija huma biss eh, waħda mill-eżempji. Mbagħad hemm in-netwerk tal-raba eh, tal-vittmi aħna morna nfittxu uħut eh, mill-raba il tal-vittmi tal-din il-kriminalità organizzata madwar l-Europa u anka għek provajna noħolqu network zaħira li edha dejjem tikber jekk insemmi zewċ eh, membri tal-familji il-, l-armra ċiċiċ per eżempju. U aħna ħassejna dan il-bżon li inwaslu mhux biss eh, palma għal don ċott eh, il-bira eh, lil dawn il-familji li wara li jkun spiċċa dak il periodu tal-luttu wara li jkun ġralu xi ħaġa daqse kbira dawn jispiċċaw ħossuhom waħedhom imma aħna fl-Italja ma dimma dix tiġri Iżda, madwar l-Ewropa ħafna drabi jkun hemm dawn id-drammi żgħar jew kbar jispiċċaw jitħallew waħedhom jew għaliex l-istat jiddeċidi li ma jridx ċara s-sitwazzjoni jew inkella m'hemmx soċjetà ċivili li jellasta li tappoġġhom. Minbarra barra dan imbagħad hemm il-ħidwa fuq id-Direttiva Ewropea. Xi t snin ilu fil-fatt eh, kienem xogħol meta Frattini kien il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea beda jgħid kemm huwa indispensabbli li nippruvaw nibnu liġi komunitarja propju fuq is-suġġett tal-konfiski iżda b'mod partikolari l-użu mill-ġid f'qafas soċjali. U fl-Italja teżisti liġi 109 tal-1996 dwar l-użu għal mod soċjali tal-assi eh, konfiskati tal-mafja. Ġviri l-assi u l-beni jiġu konfiskati mill-istat U mbagħad dawn grazzi għal din il-liġi li jisimar Unjoni la Torri fl-Italja jerġgħu jiġu użati u hemm dan il-possibilità li jerġgħu jiġu użati għal anijiet soċjali u din hija xi ħaġa importanti ħafna lina. U kieku nixtiequ li din l-esperjenza inwaslu wkoll fuq livell Ewropew. L-ewwel net minn perspettiva simbolika li wieħed mis-seta l-akbar setat li għandhom il-mafja huwa li f'ċertu territorji għandhom ekonomija, ekonomija mhux tagħhom biss, mhux għall-organizzazzjoni kriminali biss, Iżda, sfortunatament, din l-ekonomija fil-fat għanda is-seta tagħha stess. Xi fisser dan ifisser li f'żoni partikolari, partikolarment fin-nofsinhar tal-Italja, huma biss il-mafja li jagħtu xogħol. U llum il-ġurnata aħna nafu li l-wieħed jagħti xogħol il xi ħadd qed nagħtu d-dinjità lik il-persuna. U f'dawn iż-żoni twildu kooperattivi, kooperattivi ta' żaża, żaża ħafna, li taw lura l kollettività l soċjetà għas eh, li fil-bidu tal-proċess kien biss fidejn il-mafja dan xifisser li il-familja kif ukoll il-kriminalità organizzata ta' dak iż-żona kella s setta fuq il-ħajja fuq il-mewt ta' dawn il-ħaddiema u l-mod kif kienu jaħdbu. U s-seta ta' din il-liġi, Ronjani La Torre, hija propju li tagħti lura dinji tal dawn in-nies dawn huma assi anka ekonomiċi, per eżempju, il-prodotti tal libera terra bħalma semmejna l-bira dawn huma prodotti li jinsabu fl-Italja kollha kemm kemmi u qegħdin jibdew jimbijaw kol madwar id-dinja. Iġviri, minna ħanna storja sabiħa, iġviri għanna l-possibilta li nirrakkuntaw li għazzata huwa possibli li inti tamel eh, negozju permezz ekonomija nadifa, possijiet li qabel kienem ekonomija maħmuġa dik tal-mafja. Minna ħal-oħra, Eh, dan għandu validità ekonomika lix il-fat li dawn il-prodotti jinstabu fil-supermarkets juri mux biss juri u koll li huwa possibli wieħed jagħmel jgħamil eh, negozju eh, pulit. Nadif. Issa ħnet naħdmu kol fuq id-direttiva tal-konfiska, ta' fuq aktar aħjar minni, ma sfortunatament din id-direttiva ma tarax li kunem użu mill-ġdid għal għaniet skopali, kienem soċjali. Ftiċurilu kena il-Komissarju Malmstrom li zid li zaret il-żoni fej kien hemm konfiska ta' dawn il-beni ħadnija fil-Pulja qed nuru kif dawn il-lassi, kif dawn il-proprjetajiet jistgħu jintużaw u kif din il-liġi, liġi 109 tal-96 taħdem meta jkun hemm Meta jkun hemm għaqda, ġifieri jekk ikun hemm din is-sistema, mhux biss għall-użu soċjali, maħna nippruvaw naqdu f'timkien flimkien realtajiet li fuq suġġett daqshekk diffiċli ma jistgħux jaħdmu. Din hija sfida li jistgħu tinwaslu fuq livell Ewropew u ċertament din tista' turina Ewropa għaċ-ċittadini għaliex waħda mill-sfidi tal-organ tal-ġenerazzjoni tagħna għaliex il-flerja immirat aktar li eżgħażagħ hija dik li eh, nibnu Ewropa mhux biss magħmula minn liġijiet iżda wkoll drittijiet konkreti u li tisfida il-kriminalità organizzata huwa mod konkret ukoll kif wieħed jitkellem dwar id-drittijiet mhux biss tal-bliet imma wkoll fuq livell ċivili. Issa biex nikkonkludi u nifranka ftit ħin eh, forsi li uża il-kollega tiegħi. Aħna għandna sfida ġdida sfortunatament ma' strumenti ekonomiċi u finanzjari li appoġġaw it-network tagħna għaliex għaliex din hija ħidma twila ovvjament il-kumitat il-kummissjoni tibda taħdem magħna tibda tirraġuna magħna fuq il-suġġett tal-kriminalità organizzata. Eh, il-Kummissjoni Ewropea fil-fatt sentejlu bdiet il-ARO, Asset Recovery Office, fejn l-istati membri jinaqdu xie tliet erba darbiet madwar fissena um, fis-sena biex jiddiskutu propju dan l-irkupru tal-assi. U flaro issa daħalna wkoll eh, esperjenzi ta' mm, l-użu ċevili. U fil-fat libera tkelmet ukoll dwar dan, dwar dawk li huma il-beni konfiskati u x'inhi l-esperjenza li kellha l-Italja. Ovvjament saret hidma ta' sensibilizzazzjoni, ma saret u wkoll e, finanzjarja l-lum il-ġurnata ma jeżistux kompetenzi li jiffavorixxu dawn it-din it-tip ta' esperjenza ġviri ġlida kontra il-kriminalità organizzata fuq il-livell e, nazzjonali fil fat tkun sfida interessanti minn naħa tal-Unjoni Ewropea li jibdew jiffinanzjaw anka dawn il-networks ta' eh, natura soċjali li tiġġielet il-kriminalità organizzata b'dan il-mod ikunu qed nagħtu d dinjità li dawn l-assoċjazzjonijiet u inkunu nistgħu ngħinuhom fil-ħidma tagħhom jina ħana u les li nieħu xi mistoqsijiet. Grazzi ħafna lill president Alotto. Issa għamlu l-unika round ta' mistoqsijiet un bat naddi il-kelma lura l-Sur um, Finger u Alotto. Mela, kollegi, toqoddu xittawlu eh, saqsu mill-ewel il-mistoqsija ta'kom ħalli kun jistaw wieġbu jkollna bizzejet ħin għat ġiba. Mela l-ewel net l-onorevoli Jakulino. Iva, grazzi ħafna, Signora President, aħna smajna dawn iż-żewġ rapporters, mod partikolari is-Sur Finger li ilu 43 sena fil-pulizija daqqal kif kienem il- eh, il-firda bejn l-attività ta' eh, ġlida u prevenzjoni tal-kriminalità organizzata. Ġviri, dik li dak li ġara f'Duisburg. L-istrumenti leġislativi Eh, li jġildu mod tajjeb il-kriminalità organizzata mbagħad seħħu wara. Fl-esperjenza tiegħek tista' tgħidilna jekk l-istess sensittività hija wkoll leġislattiva li saret wara dak li ġara f'Durisburg fil-Ġermanja jekk din xi ħaġa tista' tintuża jew teżistix ukoll fl-istati membri l-oħra jew inkellem noqqasijiet taħt għal dik li hija l-kooperazzjoni legali u ta' pulizija. Mafja, le, grazzi. Ja, rida qawwija, ġifieri aħna nixtiequ sempliciment ngħidu grazzi talli li eh, u rejtu din is-sensittività. Issa fuq il-kwistjoni tal-konfiska ħna tkellimna fit-tul anka l-bira fuq dan ġviri għallanijiet soċjali, kien hemm dossier fuq dan. U jina nittama li din dawn il-mizuri li jeżistu fl-Italja anka ċertu punt fi Spanja li kunu jistaw jisiru liġijiet Ewropej li jiġu applikati b'mod uniformi fl-Ewropa kollha kemmi. Grazzi ħafna Onorevoli Jakolino, issa għall-alde nadder kelma l-Onorevoli Newton Dan. Um, thank you very much. Uh, Mr. Finger, thank you very much for my business. Grazzi ħafna, Sur Finger. Għetna nasum li inti ġejt minn Berlin sawnek u zgur kena triq twila. Għalhekk nirringrazzjak. Ma naħseb li qed niftehmu eh, ftit ħażin hawnhekk għaliex aħna maħniex interessati mod partikolari fl-Italja, ħlif li huwa wieħed minn 27 stat membru. Di m'għandix kun eh, investigazzjoni b'dak il-mod. Ħlif għal eh, kif il-mafja taħdem ġo Berlin forsi tista' tgħidilna wkoll xi ħaġa fuq il- Eh, ta' organizzata li ġeja mill-ċina, mill-Lvant tal-Ewropa, mill-Russja, dan naħseb jitolqot l-Unjoni Ewropea kollha. Il-mafja naħseb nisanħallu għal-Parlament Taljan. Bl-esperjenza tiegħek ġol kapital importanti bħal Berlin, skur li għandek xi ħaġa xtejdilna fuq id-drogi, fuq is-sigaretti u l-attivitajiet eh, kollha ħżiena li għamlu n-nies ħżiena. U għalhekk forsi tista' tespandi ftit. Is-sura Lotto, grazzi ħafna. Interessanti eh, l-ispjega tiegħek inti eh, eh, ħatna u pjaċir nisma fuq del-fuoco użajt l-iPad li huwa għadġeġ modern, pero ma sibċej. xej. Fuq dan, għandkom xi sit elettroniku jiena sibt eh, sit elettroniku marbuta mal-mazzona li nani nirrapprezenta ġewa il-Renju Unit, il-Terra del Fuoco, ma naħsibx li għandax xaqsam maqom le? Jessar Matthew. Signor Matthew. Grazie ħafna, Signora President. Sur Finger, skużani ħafna għax wasal tard u tlift il-prezentazzjoni tiegħek li jina persważa kienet interessanti ħafna. Sur għal-ottopor għal-fleħ jiena segwejt dak li jettinti inti u għandi żewġ mistiqsijiet biex impoġilile hemm xi konsekwenza tal-kriżi finanzjarja, eh, kriżi finanzjarja qegħdin ngħixu fl-Ewropa ma iktar iktar fl-Italja, din taffettwa l-attività tal-mafja, inti tgħidilna li n-nies tal-mafja isibu xogħol għan-nies għaċ-ċittadini u bekk ikollhom ċertu hold fuqhom in-nies Iġifiri, il-krizi effettwat b'xi mod il-xogħol tal-mafja, u t-tini mistoqsija, forsi mhix eh, korretta eh, politikament, imma xorta ħa poġġija. Il-Vatikan għandu rwol fil-mafja, naf li ma tantxina korretta politikament, imma xorta nixtieq li tirrispondini eh, b'mod onest u mingħajr ma toqgħod iddur mal-lowża. Grazzi ħafna. Grazzi, Veronik, issa l-ġijuwi. Is-Sur eh, Sondegard. Eh, jeg siger også eh, tak for to øh, spændende oplæg. Jeg har et øh, spørgsmål til hr. Finger. Grazie ħafna tal-prezentazzjoniet interessanti ta'kom fuq is-sur l-sur Finger. Forsi inti prezentajta b'tali mod li sukremata kienet teżisti biżbar la Berlin u b'daqqa waħda ġiet importata ġo Berlin. Ma naħsibx li din hija s-sitwazzjoni. Il-krimeta organizzata Daniża pereżempju għandha appoċ eh, grazzi għal networks internazzjonali, imma naħseb eh, illi biex jagħmlu xogħolhom m'għandhomx bżonn il-ħaddieħor laqqas. Jiena xaqt nisma' xi ħaġa dwar il-kriminalità organizzata u l-gangs Ġermaniżi. Per eżempju il-gangs eh, fuq tal-moturi, etc. Nasab illi ħafna kriminalità organizzata illi teddet is-soċjetà anka l-Ġermaniżi stess għalhekk. Naħseb illi din diġà teżisti wkoll di kriminalità f'pajjiżi oħra u uh, kif qed taħdmu f'dan il-qasam fil-Ġermanja? Is-Sinjura Borsellina żewġ minuti. Ħafna, Sinjura President, jiena nirringrazzja is-Sur Finger għal fat li għacċenna fil-bidu eh, għal 20 anniversarju tal-istraġi ta' Palermo. Imma jista' jkun li il-mistoqsijiet li rismajna eh, morna għal lat iktar Ewropew. Jiena id-dubju tiegħi kien fuq dan fil-fatt. Ija biss il-mafja italjana u l-andrangeta dik li, eh, dik li nsibu fil-Ġermanja u mux eh, qed nirreferi għal mafja tar-Russja jew taċ-Ċina dak li smajna hawnhekk illum qed nitkellem fuq kriminalità lokali li mhix biss ġifiri eh, waħda li eh, li taħdem għalija, anzi, għanda rabta ma l-andrangeda u tati sens li l-attività ta' l-andrangeta din il-mafja fil-Ġermanija mafja importati u nkella hemm ċertu realtà fil-pajjiż stess lokali għax wieħed irid għalhekk iqis il-messaġġ li toħroġ mill-gruppi ta' kriminali Taljani U il-sur għal-otto li jena naf nejdlu li xo li tamlintom jena antiza ħafna maħħa u napprezza u kol. U meta don ċotti eh, l-bira spiegħanna fuq libera l-bira eh, u konna semmejna u kol dak li ġara fl-1998 dak iż-żmien kienu baqaw mistaġbin li kienem eh, għada bħal libera fl-Italja li tamel dan it-tip ta' xogħol. Għalhekk kiena napprezza ħafna xogħol li qed tagħmlu intom. Naħseb li passi kbar ta' ġgan saru l qudiem Imma permetti li ngħidlek li ma naqbilx ma l-espressjoni li inti użajt li il- il-mafja tal-Italja tal-nofsinar u hija l-unika mafja li tagħti x-xogħol fl-Italja. Ngħidlek li dan mhux minnu il-mafja tuħu minn ximkien biex forsi tpoġġa ximkien jħor u dan iġi jeqret l-ekonomija u ovvjament la situazzjoni t-mur għallar. Għalhekk xtaqt biss jiena nagħmel din il-korrezzjoni ta' din l-espressjoni li qed inti. Grazzi ħafna Rita issa il-Sur Wadenholzer. Eh, ich bin sehr dankbar für diese beiden. Grazie ħafna ta' dawn iż-żewġ prezentazzjonijiet għaliex inħoss illi Dawn huma temi Ewropej intom eh, l-lum tajtu eżempju eh, dak li jarqot l-Italja u dak li huwa fl-istruttura taljana, pero eh, xtaqt li anka nati l-idea tiegħi jiena xtaqt ringrazzja l istur Finger li ta' l-perspettiva ta' dan kollu u l-effett taħħa fuq is-soċjetà u importanti illi l-istrutturi jgħinu sabiex jaqilaw in-nies mill-faqar u naħseb li u għatajf li nidiskutu b'tali mod li eh, nirrealizzaw illi min ma jinvestix fl-istrutturi soċjali jispiċċaj ħallas ħafna għal miżuri ta' prevenzjoni oħrajn. Jina nħoss illi mod intensiv irridu nirriflettu xieġifiri il-kultura tal-illegalità fl-Europa hemm id-dritt ta' stat il-twettiq tal-liġi. Naħseb illi verament irridu nħarsu lejla ruq ta' dan kollu jina xtaqt illi naħdmu ħafna fuq il-prevenzjoni u mux li nipruvaw nikkuraw wara u importanti li nindirizzaw il-persuni li ħossuhom maqtuwajn barra mill-istituzzjonijiet u mill-strutturi soċjali li huwa faċilment li dawn jaqgħu fin-nassa tal-kriminalità. Fuq l-element ta' Berlin li inti semmej dan huwa modell speċifiku għal Berlin jew jitħaddem ukoll fi bliet ewlenin oħra. U xtaqt insaqsik ukoll Eh, xkien eh, l-approċ ta'kom sabiex tindirizzaw ukoll komunitajiet oħra mhux biss il-mafja Taljana għaliex inkella jisna nitkellmu fuq eh, element nazzjonali Taljan. Naħseb li dan huwa fenomen ħafna iktar wiesa minn hekk. Fuq l-issura Lotto. Inti tħoss illi Eh, fuq livell Ewropew huwa possibbli illi konna programmi li jiġu imwet qasa biex anka jappoġġaw ix-xogħol li intom tagħmlu? Onorevole Schmidt. Sur Schmidt. Grazzi ħafna, Sinjor President. Jina naqbel bisħiħ ma s-sur Sandegor illi għanna il-kull pajis għandu il-kriminalità tijaw imma fenomeno ġdijt huwa il-kriminalità transkonfinali. Għanna l-Svezja u Danimarka u l-pont li għanna bejnietna u l-ambjent, l-atmosfera nbidlet. Jiġifieri Jina kont eh, xettiku dwar dan il-bridge u ħafna ċittadini qalu illi ikra meta se tiġi lejna minna ta' Copenhagen, etc. Naħseb illi Ejdu nsibu miżuri sabiex niprevenu dan kollu għaliex il-frontieri miftuħa huma tajbin huma meħtieġa imma jintużaw b'mod ħażin mill-kriminalità organizzata. Mistaqsija tiegħi marbuta wkoll mal-bikers, mal-motoċiklisti. Għaliex eh, dawn il-persuni faċilment eh, tarafhom u qabel kienu anka jgħixu l-lin mis-soċjetà, ma ma ħsibx li għadhom hekk. U xtaqt eh, nkun naf minn għandek surfinger kif tindirizzaw dan il-fenomenu fil-Ġermanja, żgur li ma preżenti fil-Ġermanja u kif għalhekk Kif titrattaw ma dan il- eh, il-punt li huma jagħtu l-impressjoni li huma parti normali mis-soċjetà u diffiċli li wieħed jipproteġi lil kulħadd li l-xisit ta' ħanut eh, anka li nipproteġuhom minn eh, kriminalità oħra. Għalhekk xaqt nisma' l-opinjoni tiegħek dwar dan. Grazzi ħafna. Qabel għandi mistoqsija sur finger. Mela, kif smajna mill-għant il-kollegi l-fat li jem bżon li xol ntuħ ċertu kontest, specialment meta nqisu il-kriminalità organizzata anki fuq livell Ewropew transnazzjonali. Imma, fix-xol, fil-kontest xol li tamlu, għabbazi ta' dak li intom, it-tarif li kolkom, anki ta' kif isiru l-affarijiet eh, l-affarijiet fl-Italja, anki fil-kuntest tal kriminalità organizzata, intom x'tip ta' problemi tiltaqgħu magħhom meta tkun qed tagħmlu l-investigazzjoni tagħkom. Speċjalment meta tiltaqgħu ma' ħafna networks ta' kriminalità. Jena naħseb li wara li rajna dak li ġara l-avvenimenti ta' Duisburg, meta kienem u kol dawn in-networks ta' mafjużi jista' ikun ikun hemm forsi ċertu kontrast ta' kif jaħdmu il taħdem il-mafja ġifiri minn dak li nafu kif taħdem il-Malta soltu, krajtu xjaffarijiet forsi tipiċi għal eh, posta fejkun qed isiru affarijiet. Issa fuq fler, fuq livell Ewropew, nsaqsi kelkom iċ-ċans li torbtu x-xogħol li tagħmlu intkom ma' dak ma' dik ta' realtajt ta' soċjeti ċivili li nsibu fil-pajjiżi tal-Ewropa ċifiri xinu ma' wkoll il-problemi li taqaw maħħom hemm realtajiet fuq il-livell u li intom eh, tarfu li jisib kollu forsi tistgħu taħmu fuqhom fuq il-proġetti mela nisimgħu issa mill minna tistinjur fingeru sura lotta wkoll biex jirrispondu għal mistoqsijiet li smajna. Iva. Grazzi ħafna l-ewwel neċċaqt insemmi illi il-klaster li għat dirizzaw nek, ġifiri il-prevenzjoni fil-kriminalità organizzata torbot mal-xogħol tagħna ma' soċjetà ċivili ġifieri mhux mal- fuq il-livell Ewropew u l-kriminalità organizzata. Iva, ħan wieġib il-mistoqsijiet mela hemm iva modelli oħra fir-rigward tal-prevenzjoni illi huma pratikati fuq il livell Ewropew, però dan huwa biss uh, bidu punta tluq għaliex imbagħad Aħna sviluppajna ħafna iktar dawn il-modelli u għanna eh, sistema ta' kooperazzjoni u anka l krimita organizzata fuq livell Ewropew tatna titlu tal-aħjar prassi. Ġifiri aħna konna diġa unek, ġewa Brussel, eh, prezentajna il xoltana u dan il-modell għaddejniħu kol l-ibliet eh, oħra, l-pajizi oħra, dan jati sinjal ta' kuraċ illi il-soċjetà ċivili u l-polizija jistgħu jagħmlu xi ħaġa flimkien. Il-fatt li nagħmlu il-prevenzjoni fuq naħa jiġifieri li aħna nimxu skont il-liġi u mbagħad niffukaw fuq il-kooperazzjoni u l-prevenzjoni, inkunu nistgħu nindirizzaw il-kriminalità organizzata fuq il-livelli kollha tagħha b'mod in ġenerali. Jiġifieri il-postijiet ta' edukazzjoni, ta' xogħol, il-familji u qasma soċjali oħra illi l-koll flimkien irridu jgħinuna sabiex nġildu l-kriminalità organizzata. U għalek, eh, b'dan irrid eh, nagħmel referenza għal dan kollu u l-element ta' soċjetà ċivili. Fil-Ġermanja aħna nagħmlu eh, ranking differenti skont nazzjonalitajiet fil-Ġermanja għanna iktar minn 60 nazzjonalitajiet u gruppi etniċi illi huma imnizla u identifikati. Il-komunità taljana mhux biss fil-Ġermanja manka f'soċjetà oħra qiegħda fit-tielet post. L-ewwel post pal fil-Danimarka għandna il-Ġermaniżi. Jiġifieri hija huma l-Ġermaniżi stess li għandhom l-iktar eruq b'saħħithom fil ta' organizzata ġewwa l-Ġermanja. Li mbagħad għandha wkoll peace internazzjonali u l-esperjenza tal-pulizija eh, naħseb bħal berlin u pajjiżi oħra tfisser illi 80% tal-delitti għandhom dimensjoni internazzjonali u għalhekk għandhom l-eruq tagħhom ukoll fil ta' organizzata. Dan ifisser illi mhux l-Ewropa biss għalhekk, jiġifieri għandna l-livell globali nista' mmorru sal-Awstralja u l-kontinenti kollha ta' din id-dinja. Dan jinkludi wkoll iċ-Ċina u anka l-aspett Azjatiku kollu il-mistoqsija fuq il-ġlida partikolari, per eżempju, tal-forum speċifiċi eh, pal-bikers. Aħna għanna u koll, uh, per esempio, proibizjoni kon kontra l-Herds Angels, dawn ġew uh, irrikonosciuti anka fuq livell internazzjonali u hemm gruppi oħra illi ġew identifikati anka fuq livell internazzjonali u li jitolbu wkoll eh, ċertu uh, approċċ għaliex għandhom ukoll networks li jitolbu ċertu miżuri internazzjonali dan ukoll jorbot mal-prostituzzjoni sforzata u anka eh, il-traffikar tal-bnedmin għal skop ta' sfruttament sessuali. Aħna għanna il-proċeduri u l-liġi penali li taħdem dan il-qasam u aħna jien u wkoll il differenza bej il-prevenzjoni u għamilt id-differenza wkoll bej Eh, il-pulizija u l-tmexxija minna tal-gvern. Aħna b'dan il-mod per eżempju nindirizzaw il-qasam tal bajka jisina u koll nħu pjaċir eh, nsuq il-motori ġifiri irridu eh, nindirizzaw l-element kulturali per eżempju u l konċet li dur ma Lazy Rider għaliex dawn huma kriminali. Ġifiri, ma nistax nolqtu eh, eh, lil kull min isuq il-matur u għalek irridu nindirizzaw daw kriminali fl minn mill ħar jisfruttaw u joppressaw persuni oħra. Il-modell li jena eh, għamilt referenza liħ kien il-modell li aħna sviluppajna wara l-inċident ta' Duisburg, per eżempju, mbagħad għandna il-modell il modell ix-xogħol li aħna nagħmlu fil-qasam fir-rigward tal-krim ta' organizzata arbija. Nidiskutu dan ukoll fuq livell internazzjonali, jiġifieri l-forum ta' eh, kriminalità eh, fej anka għet eh, nindirizzaw per eżempju il-kriminalità pollakka u kriminalità li tkun ġeja minn gruppi etniċi ġifiri mill-lat ta' taljani, mux biss mill-lat leġizlattiv taħħom, din eh, il-leġizlazzjoni f'dan il-qasam mxiet ħafna iktar il-qoddim anka minn dik Ġermaniża u għalhekk qed tinfluwenza wkoll il-sitwazzjoni internazzjonali. Aħna minna tagħna irridu illi nesportaw il-barra mill-Italja dawn l-elementi, dawn il-konċetti u nifirxhom mal-Ewropa. Aħna irridu fl-Ewropa jkun armonizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni f'tali mod illi jirna xinna permezz ta' differenzazzjoni nolqtu nindirizzaw dawn il-kriminalità organizzazzjoni il-kriminalità organizzata fuq il-livelli kollha tagħha. Sur għalottu għal ħames minuti. Iva, grazzi ħafna għal dawn il-mistoqsijiet eżatti ħan nipprova nirrispondi sur Newton dan il-fat li Terra del Fuoco l-għanda il- is-sede tagħha f'Torino u eh, għandha wkoll issa il-website tagħha aħna naħdmu fuq ir rifugġjati u anki il-poplu tar-Roma u fuq l-immigrazzjoni ovvjament. U aħna tallimna li dwar il-kriminalità anki transnazzjonali, peress li aħna konna bdejna naħdmu mal-refugjati u l-immigrazzjoni biex inti eżempju. ħafna drabi fil-tramutana tal-Italja, eh, ovvjament huma l-immigranti li l-ewwel ma jiġu imħajra biex jitħlu, anzi kriminali jisibu lilhom l-ewwel biex jisfruttaw dawn isiru vittmi fil-pajjiżi tal-oriġini tagħhom ftakru ftit fuq il il-traffikar tal-bnedmi, speċjalment ta' dawk li tilqu mill-Afrika ta' fuq, imma mbagħad jaslu pajjiż u jaħtfuhom il-kriminali f'dak il-pajjiż għax għandhom bżonn ikollhom bżonn dawn ikunu fil-bżonn allura ovvjament jaċċettaw kwalunkwe forma ta' għajnuna. Aħna ovvjament naħdmu fil-iskejjel anki millat kulturali mbagħad fuq il-livell prattiku fuq il-suġġett tal-emigrazzjoni aħna mal-drittijiet norbtu wkoll id-dmirijiet sabiex l-immigranti li jiġu l-Italja ħafna nipruvaw aħna nalmuhom biex ma jaqgħux dawn iċ-ċirki ta' kriminali fejn ikunu suscettibli li jispiċċaw. Issa, il-mistoqsija dwar il-kriżi, il-konsekwenzi mill-esperjenza tagħna, untikom eżempji tagħha, ovvjament il-kriżi, ovvjament tat iktar eh, seta l-mafja, tatom iktar qawwa għaxem iktar użura per eżempju fi żmien meta eh, persuna ma tantx tista' tmur tissellef flus, hemm ir-rati tal-interess mhux faċli li eh, anki l kumpanniji kummerċjali l qasbis taw overdrafts jew kella krediti. Eh, mbagħad il-ċirki kriminali eh, ovvjament li kollhom anki ċertu likwidità, dawn l-imprenditori jistgħu iduru lejom. Għax hija possibilta ta' kif wieħed ikollu aċċess għal likwidità ta' malajre. U <laughs> il-fat li eh, il-banek u kol mux daqsek wieħed huwa jkun jista' jieħu self. Il-biraħtu laħna kena konferenza f'potenza fem istitut li jieħu siplużura u l xoli sir kontra r-raket imma nafu li r-raket u anki l-użura eh, li taffetwa nis li ġejjin mill-Europa tal- l-vant, ġifiri għonek u kol terġet jitħol il-kunċet tal emigrazzjoni Għalek, ġifiri il-krizi, aħna kena kampanja xi sentej li għedna l-mafja għat ma tħoss il-krizi u il-mafja mux se tħallas qares għal-krizi anki mill-possibilità ta' droga naraw li jiġu ġenerati flejjes kbar. U għalek joħroċu kol il-reċiklaċ, il-sujġet ta' reċiklaċ tal-flus. Eh, l-użura, il-rekit kif jerġa reċiklat il-flus, il traffikat ta' droga, tal-armi, imma ovvjament il-krizi tiġi sfruttata biex jitħlu jinfiltraw u kol ċorti ċirkwiti ta' eh, legali. Sinjura Borsellino forsi jina man ftemċ. Qed nitkellem eh, din il-problema ta' min jieħu xogħol jew min jimpjega, ovvjament għadhom affarijiet li mhumiex ċari. Issa fuq il-Vatikan il vatikan araw jem Libera per esempio jem ħafna assisin li jaħdmu imma l-Vatikan kellu rabti tanki eh, ta' flus nafu li anki palista stessa din l-inkjesti li l-Vatikan forsi kien pompja l-flus fċertu kanali wieħed ma jistax forsi jgħid mafja imma hemm rabta mal-kriminalità organizzata u l-Vatikan forsi mhux mafja pala mafja, imma l-istat, il-poter, is-seta ġifri hemm rabtiet, imma hawnhekk ukoll għandna il-Knisja li hija iktar għandha karattru soċjali iktar minn li dan jirbaħ. Anki Silvia Costa tawna l-eżempji ta' ħafna parroċċi li dejjem jagħtu eżempju tajjeb f'dan il-qasam. Fuq il-finanzjament, Ejja nejdu li illum il-Kummissjoni Ewropea, speċjalment il-Kummissarju Sinjura Malmstrom u diġi jifinanzjaw proġetti eh, program eh, li jeżisti li jismu Isaac. program jismu Isaac. Isaac kenna u koll il-Sinjura Komissarju li ġiet għamlet zjara fuq dan il-reġuni konfiskati, imma ovvjament dan il-program huwa ma magħruf għax dan jagħti ċertu ta' ġdida għal xogħol li jsir biex fil ġdida tal-kriminalità organizzata. Għalhekk naħseb li Eh, ma tkunx ħaġa tajba li nħol u program ieħor, naħseb aħjar li l-programm li jeżisti tal-Unjoni Ewropea din il-ġlida kontra kriminalità organizzata forsi parti minnu jkun hemm iktar enfasi fuq tema tax-xogħol soċjali. Nispera li nirrispondej tal-kollox. Le, l-aħħar eh, mistoqsija tal-President. Il-żmien il-ħin għaddieli imma mis-Serbja, l-Kosovo u Rumanija specialment nix f'Serbja eh, ta' l-trafikar tal-bnedmin aħna nafu li ġifiri li jem bil ta organizzata u l-immigrazzjoni l-huma mbagħad il-Kosovo u l-Montenegro hemm qaqdiet waħda taż zaza u l-aħra tal-kbar li kol jaħdmu fuq il-tema tal-ħasil tal-flus u r u r-rabta bej reċiklaċ u il-korruzzjoni. Ġifiri, xogħol isir ta' dejjem ġifiri fuq bażi soċjali. Naħseb tkun interessanti għal kummissjoni ma nafx li intom ukoll li forsi tmorru taraw f'pajjiżi differenti mhux l-Italja biss li tiġu żuru dawn din l-art li tkun konfiskata imma għaliex li tmorru kol żuru u tiltaqgħu ma' qdiet fl-Ewropa li qegħdin jiġġieldu ta' ta' organizzata. Grazzi ħafna iż-żewġ mistednin tagħna jina fuq dan is-suġġett ngħid li l-ġimgħa d-dieħla il-xogħol ta' tal-grupp tagħna hija l-aħħar sessjoni tagħna fi Brussell, imma x-xogħol tagħna jkompli eh, preċisament nhar it-tnej għax se jkun hemm delegazzjoni fis-Serbja, ġifri jekk inti tina ftit informazzjoni tuna dan il-kuntatt inkunu nistgħu nikkuntattjaw in-nies għax id-delegazzjoni ta' dan il-kumitat se tkun ukoll l-Italja eh, fl-aħħar ta' Ottubru u l-bidu ta' Novembru u aħna semmurru nżuru dawn din l-art konfiskata. Ġifri suġġerimenti ta' komplentenzjonijiet tagħna qed naraw li verament aħna qegħdin naqblu fuq dak li rridu nagħmlu biex inkunu verament ta' utilità. Nirringrazzjakom għal-kontribuzzjoni kom grazzi tal-intom kontu diretti u ċari u onesti fil-risposti kom grazzi ħafna. Noi proseguiamo adesso con l'ultimo. Mela jen komplu bl-axar cluster tana bħalma qed ftitilu dinja l-axar sessjoni qabel il-lelu ġviri għal-sajf, iżda ħna xorta waħda ħankomplu minnar it-tnej f f'missjoni f serbja L-axar żewġ interventi huma id-dedikati għal eh, aktar dettal ta' ċertu kwistjoni li huma naqra eh, delikati u li diskutajna fuq onkem il-darba l ewwel net hija il-ġestjoni tal-ħabsijiet kif ukoll il-mod ta' applikazzjoni u eżekuzzjoni tal-pini arreati reati ta' kriminalità organizzata u minħal oħra għandna l-ħarsin tal-kriminal tal-ġittijiet fundamentali. Mela, għall-ewwel eh, prezentazzjoni għandna s-sur Castillejo li huwa l-kap tal-amministrazzjoni tal-ħabsijiet Spanjoli u t-tieni kellim huwa Sur Hayden tal-Fundamental Rights Agency. Mela, naħdmu passoltu għanna kwarta kull eh, kellim u mbagħad natu il-kelma lill kollegi l-oħra. Ħanadi immedjatament il-kelma lill kap tal-amministrazzjoni tal-ħabsijiet ta' Spanja li se jagħtina il-perspettiva tiegħu dwar il-ġestjoni tal-ħabsijiet kif ukoll il-modi ta' kif ikunem hemm applikazzjoni u l-eżekuzzjoni tal-sentenzi li nataw il-kriminalità organizzata. Naddi l-kelma Muchas gracias, Presidenta. Grazie ħafna, Signora President, mela l-ewel net nishtiq eh, nirringrazzjakom għal din l-opportunità li qegħdin nittuni biex nipparteċipa f'dan il-Kumitat Speċjali tal-Parlament Ewropew. U nixtieq verament nirringrazzja minn qalbi lill presidenta għal l-istedina li għamlitli. U jekk permetti ħan nitkellem l-Ispanjol. Il-kriminalità Transnazjonali saret E, teddida għal paċi u l-iżvilupp inkluż is-sovranitajiet nazzjonali. Dawn huma il-kliem ta' Antonio Maria Costa li huwa il-President tal-UN UDC ODC tal- globalizzazzjoni fuq il-reat, fuq il-kriminalità. Din hija attività kriminali li tiplika l-eżistenza ta' gruppi li għandhom ċertu regoli ta' azzjoni li għandhom għan definitu speċifiku, per eżempju politiku, għat terrorizmu, eccetera, u f'pajjiżi wkoll jar hemm ċertu eh, aġiri u għacċarli u mafjus, jew inkella minna l-oħra jista' ikun hemm raġunijiet ekonomiċi imma ikunx ikun il-każ L-organizzazzjoni, il-profitti għaddu l-organizzazzjoni fi Spanja kienem numru ta' regolamenti rilevanti mill-1999 sabiex eh, jaffetwaw u, u, eh, itaffu l-effetti tal-ħasil eh, tal-flus kif ukoll l-attività kriminali. Jekk nitkellem dwar kif nitrattaw il-fenomenu minn leġislazzjoni Spanjola, irrid ngħid li fit-twettiq tal-pina jiġu saħħa l-konsegwenzi kemm għal min qed eh, jitbat il-ħabs kif ukoll min eh, kumbata. Safejn il-sistema tal-ħabs tilħaq l għaniet tagħha ta' riabilitazzjoni u deterriment, aħna naraw li e, l-ikbar investiment huwa fil-sigurta kollettiva tagħna, riformi tal-sistema ta' ħabs e, se jispiċċaw ma jaħdmux jekk aħna ma nitilfu il-possibilità li niġġieldu il-kriminalità bħala trasformazzjoni. Kwalunkwe sistema penitenzjarju fil-Stat Demokratiku għandu bżonn jaqat, eh, ovvjament, il-lan ta' reabilitazzjoni tal-persuna tidbat il-ħabsa biex imbagħad dan ikun jista' jmur lura fis-soċjetà kif iwetta il-sentenza u jkun les li jirrispetta il-liġi. il liġi Ir-reazzjoni ġittima tal-Istat lejn il-persuna li twetta il reat hija garanzija tal-drittijiet ta' ċittadin li jista' jkunu eh, miksura kemm min jista' jkun ħaj eh, jikser il-liġi kif ukoll minn dak li eh, diġà qiegħed il ħabs Fl-artiklu oriġinali, l-liġi organika ġenerali tal-ħabsijiet tal-79 mamlet tibda referenza għal fenomenu tal-kriminalità organizzata u laqqas ma kella regoli speċifiċi għal kif għandhom jiġu trattati dawn il-priġunieri. Kienet unbat il-riforma tal-2003 li emendat ċertu artikli tal-kodiċi penali billi telbet eh, periodi ta' sigurtà partikolari u garanziji u għaqdet li dawk li wet u kriminalità, reati ta' kriminalità organizzata ma' dawk li wet u terrorizmu. U kienem riforma oħra u kol ta' regolament eh, eh, penitenzjarju fl-1996. Jena rrit nenfasizza li f'pajjiżi hemm tribunal speċjali bil-kompetenza li e, jisma e, każijiet ta', ta reati e, ta' terrorizmu u dan huwa bbażat f'Madrid fil-kapitali. U partikolarment dwar l-imħalfin ta' dan tip ta' reati ma' e, eh, imħalfin ta' sorveljanza hemm ukoll imħalfin oħra li jikkontrollaw l-amministrazzjoni meta il-persuna li tinbat il-ħabs ikun membru ta' organizzazzjoni kriminali u nkella organizzazzjoni terrorista. Ir-riski li ġejjin minn dawn il-profili kriminali ġifiri ta' dawn il-ħabsin il li huma parti minn din tip ta' organizzazzjoni nistgħu nsemmuhom kif ġej. U għandhom aktar seta li korrompu il-personal il tal-ħabs biex ikollhom trattament speċjali. U dan permezz tal-potenzjal kriminali tagħhom jistaw mbagħad e, jippruvaw jikkonvinċu ħabsin oħra biex jitlu f'parti mill-organizzazzjoni tagħhom u dan jista' jiġri anka feħdan il-ħabses jew inkella la darba jkunu ħarġu mill-ħabs. Il-kuntat ma' organizzazzjonijiet oħra tippermetti wkoll li kunem skambju ta' informazzjoni għal dik li hija it-tekniċi u l-kapaċità kriminali tal-organizzazzjoni u ir-riskju huwa li l-kapaċità eh, kriminali tista' twassalhom li jaħarbu mill-ħabs imbagħad jista' jkun hemm konfrontazzjonijiet u rivalitajiet ma' organizzazzjonijiet oħra, jkun hemm jiġifieri dawn il-konflitti interni gravi u jista' jkun hemm li jista' jkun li fil-ħabs jerġa' jiġu riprodotti eh, l-istrutturi eh, ġerarkiċi li jeżistu wkoll fis-soċjetà. Ir-riski oħra li huma marbuta mal-istruttura organizzata hija li l-organizzazzjoni tispiċċa xorta waħda tikkontrolla l dan l-attivist ġri dan il-persuna din il-persuna tisab il-ħabs kif ukoll li dan il-konflitt organizzat jispiċċa fiħdan iċ-ċentri il-ħabsijiet ukoll. Għal dawk li huma l-organizzazzjonijiet terroristi, Eh, għawek f'pajjiżi hemm użu kbir ta' dawn il-ħabsin sabiex jiġu strumentalizzati u sabiex jiġu konvinti fil-politika tagħhom meta mbagħad joħorġu. Issa rrid insemmi wkoll xi eh, azzjoni ta' trattament speċjali għandna aħna li huwa marbuta mal-kriminalità organizzata. nispiega nispjega wkoll dak li ġi għal dik li huwa terrorizmu. Irridu nżommu f'moħħna li f'pajjiżi eżista u għadu jeżisti eh, terrorizmu nazzjonali u dar nexxielu e, jibqa għaddej. Palissa memx attentati għaddejjin imma xorta waħda nexxielu jaffetwa l-ħabsin. Għalek, l-attività tal-amministrazzjoni tal-ħabsijiet trid twassal għal aġir differenti għal dawn it-tip ta' e, ħabsin u hemm organizzazzjoni, ġifri hemm speċjalizzazzjoni fl-organizzazzjoni sabiex niġġieldu kontra din it-tip ta' kriminalità fil-ħabs. U dan huwa d-dinja raġuni għal fejf pajizi l-amministrazzjoni penitenzjarja taqa' taħt il-Ministeru tal-Intern u mhux bħal pajjiżi oħra taħt il-Ministeru tal-Ġustizzja. E, it-trattament tal-informazzjoni tal-organizzazzjonijiet li għandhom e, ħabsin e, ġviri attivisti tagħhom fil-ħabs fil-database kif ukoll li inħarġu b'mod partikolari l-uffiċjali. U dan għandu entità amministrativa differenti li tinkludi fija Eh, informazzjoni kbira ta' kull wieħed mill-ħabsin li ġew kundannati ġew sentenzjati għal kriminalità organizzati u terrorizmu. Il-koordinament E, ta' e, seta' tal-forzar tal-liġi importanti b'mod partikolari meta niltaqgħu ma' organizzazzjonijiet li għandhom e, verament kapaċità li jagħmlu violenza fuq il-ħajja taċ-ċittadini u dan ifisser li aħna rrid ikollna koordinament verament speċjali mal-setat u l-entitajiet ta' sigurtà tal-istat sabiex ikunu nistgħu niġbru l-informazzjoni u anka deċiżjonijiet tal-ħabs u sabiex aħna aħna wkoll konna l-istess informazzjoni li kollhom l-organizzazzjonijiet. Issa dwar il-programmi ta' intervent e, b'dawk il-ħabsin li jipparteċipaw f'dawn l-organizzazzjonijiet, dan bażikament lan huwa li niksbu is-separazzjoni u l-kontroll ta' l-organizzazzjoni ta' dawn l-attivisti li huma mill-ħabs u inpoġġu l-ħabsin f'ċentri differenti jew inkella jekk ikunu fl-istess ċentru eh, naraw li jkun hemm limitazzjonijiet sabiex ma jkunux jistgħu itejbu l-adattazzjoni tagħhom għal dan il-ħabs u biex, sabiex ma jkollhomx eh, suċċess fil-kapaċitajiet kriminali tagħhom. U f'dan is-sens hemm intervent eh, E, fuq il-komunikazzjonijiet, ġivi l-kuntat li jista' jkollhom ma' persuni oħra, limitazzjoni għall-aċċess għal pubblikazzjonijiet u informazzjoni mill komputer kif ukoll osservazzjoni intensiva li għandha lan li tara jekk ikollhom x'kuntatt ma' professjonisti ma' in, ma ħabsin oħra jekk ikun xem eh, azzjoni ta' tmexxija jekk ikun hemm rabtiet ma' gruppi organizzati oħra B'dan il-mod nkunu nistgħu niksbu limitazzjoni eh, tarħux tagħhom minn postijiet ta' sigurta. Hemm ukoll taħriġ speċjali tal-istaff, eh, speċjalizzazzjoni tagħhom fuq dawn it-tip ta' reati u dan jiġi maqut mal-programmi ta' formazzjoni ta' taħriġ u trattament speċifiku ta' dan il-bżonn. Fi Spanja hemm aktar minn 60 elf ħabsi li jiddependi mill-amministrazzjoni ċentrali. U irrid ngħid li f'pajjiżi għandna trasferenza ta' kompetenzi tal-ħabs lill-reġun partikolari tal-Spanja, ġifir Katalunja, u din tagħmel ġestjoni ta' madwar 10.000 eh, ħabs, ħabsi. U biex natikom l istiet statistika riċenti dwar l-kriminalità organizzata, Iva, jek tista' titkellem naqsir bil-mod ħabel interpreti, iva skużani. Mela aħna għanna 368 ħabsi identifikati li minnom 357 huma irġiel u 11 huma nisa. Issa dwar il-pajjiżi tal-oriġni il-maġġoranza 147 huma minn Spanja imma hemm 80 minn Kolumbja, 19 minn Italja, torok, 10 mill-Venezuela, 5 mill-Rumanija, 5 mill-Messiku, 3 mill-Marok, imbagħad dwar dawk li huma il-kumplament ta' nazzjonalitajiet li forsi mhumiex daqshekk eh, komuni huma minn pajjiżi oħra. Issa dwar is-sentenzi, il-maġġoranza ta' dawn is-sentenzi huma ta' bejn 9 u 20 sena u l-attivitajiet prinċipali ta' kriminalità ta' dawn il-gruppi huma fil-traffikar ta' droga, il-migrazzjoni illegali traffikar tal-armi, il ħasil tal-flus, traffiku legali tal jew kontrabandu legali tal-vetturi, traffikar tat-tfal, e, eh, reati li huma marbuta mal korruzzjoni, tranzazzjoni illegali ta' materjal radioattiv, prostituzzjoni, traffikar ta' opri tal-arti, e, traffikar tal-annimali kif ukoll reati kontra l-proprjetà reati kontra l-proprjetà. U illum qed naraw ukoll ħtif mhux għalanijiet politiċi. Il-postijiet fej li siru il-reati l-aktar huma il-kosti mbagħad nidħlu fl-intern tal-pajjiż. Dwar terrorizmu lokali, terrorizmu nazzjonali, Eh, fil-fatem 554 eh, ħabsi li huma terroristi interni li minnhom 468 huma irġiel u 86 huma nisa. Dwar gruppi terroristiċi oħra li huma marbuta mal-dinja tal-ġihadisti dan skont l-aħħar statistika tal-Lulju kien hemm 51 ħabsi u l-aktar huma ta, ta, ta' sentenza qegħdin jiskuntaw sentenza ta' bejn 29 eh, sena. L-aktar huma dawk li ġej mill-Marok, il-Pakistan, l-Alġerja jew is-Sirja. Issa provan nżomm mal-ħin li tajtuni u eh, ħansemmi xi ftit attivitajiet penitenzjarji ta' sigurta li aħna nidejnihom sabiex nifacċaw il-kriminalità organizzata ftit huma dawk il-ħabsijiet li kellhom eh, inċidenti gravi fil-ċentri fil ta' ħabs u kellna biss eh, wieħed li ħarab. Fil-fat ma tantx għandna eh, informazzjoni negattiva ta' e, teddidiet li saru, jew inkella eh, manipolazzjoni tal-provi, teddida kontra ix-xhieda, eċetera. U laqqas eh, f'dawn il-każijiet ma kellhom suċċess id-denunzji jew inkella xi miżuri fuq l-amministrazzjoni tal-ħabsijiet għaliex palma tafu dan il-grupp ta' ħabsin għandhom ħafna flus u għandhom għajnuna legali verament tajba ħafna. Minna għal oħra dwar l-attivitajiet ta' trattament sabiex jirġaw jitlu fil-soċjetà eh, ċivili, l-informazzjoni mhix daqshekk pożittiva għaliex ħafna drabi jispiċċaw jkun hemm eh, operazzjonijiet ġodda kontra gruppi organizzati, partikolarment għal dak li huwa traffikar ta' droga fejn huma jidru mbagħad bħala atturi prinċipali dawk il-persuni li ġew eh, poġġi għal-ħabs mod għal eh, periodu ta' żmien. U mbagħad irridu nżidu dawk li huma reċidivisti. Riċentement nidejna u koll fl-izvilup ta' politika ta' ħabs li għanda l-intenzjoni li zid il-riabilitazzjoni individuali ta' dawn it-tip ta' ħabsin, e, nidejna dan il-program speċifiku li jrid jiggarantixxi minnaħa il- e, li, li jamlu is-sentenza kollha kemmi. Minnaħa l-oħra li ikunem l-obbligu li ikunem firxa sħiħa ta' attivitajiet li għandhom bħala għan ir-reedukazzjoni u l-inseriment minn ġdid tal-ħabsin. Ma nirridux ninsew li fil-kas tal-kriminali terroristi, il-karatteristiċi tal-ħabsin, ġviri, eh, dwar l-arfin tal-ħsara li għamlu u li jitilqu dawn il-twemmin eh, li għandhom li wassalhom biex jgħetqu il-reat, Eh, ifisser li hemm ċertu eh, punti li għandhom bżonn jiġu indirizzati b'mod speċifiku partikolarment meta nitkellmu fuq l-organizzazzjoni li verament eh, weġġat il-ħajja tagħna u xeklet il-libertà tal-ċittadini Spanjoli għadha ma ġiex solvuta u ma għandhom appoġġ soċjali u għandha lan li iżomm il-koeżjoni u disciplina fost il-militanti li huma fil-ħabs. Għalek, kina nasib li huwa tajjeb u fwaqtu li nibdew din il-program dan il-program ta' intervenzjoni għal dawk il-ħabsin li huma marbuta ma' dan it-tip ta' reat dwar il-kontroll l-organizzazzjoni kriminali għandhom fuq dawn it-tip ta' ħabsin u jekk inżommu ma' legalità li tjiet stretta dan il-programm permetti lil dawn il-ħabsin li jixtiequ jaħdu fuq l-integrazzjoni tagħhom stess katalogu sħiħ ta' attivitajiet li jfaċilitalhom li huma jitilqu minn dawn l-organizzazzjonijiet eh, terroristiċi. Jiena nitlob skuża jgħid jkellim lill-interpreti minħabba l-fatt li vera għadġilt u nixtieq u forsi ma zammeċ eżatti eżatti mal-ħin, ma nishtiq nikkonkludu nirringrazzja lil kulħadd tal-paċenzja u l-interess li eh, segwituni. Grazie signor Cassillejo, adesso diamo la parola a... Grazie ħafna, issa naddi l-kelma lil Jonas Grimheden tal-Aġenzija ta' Drittijiet Fundamentali u l-ħarsien ta' Drittijiet Fundamentali u kol għandu 15 minuta Umbat niftħu eh, il-flora il flora il mistoqsijiet Grazie, thank you very much. Grazzi ħafna. Jina verament kontent li jgħataw, grazzi ta' din istedina li sabiex niparteċipa e, fi smih ta' dan il-sujġet, suġġet ta' importanza kbira u il-xol tal-kumitat. E, u jina naħseb li aħna l-koll naqblu li drittijiet ta' bniedem, drittijiet fundamentali għandhom rwol importanti ħafna u għek. Aħna napprezzaw e, l-istedina minn Sonja Alfano li nkunu prezenti f'dan il-Kumitat u grazzi wkoll litra li batinna il-President Schulz eh, meta għalinna li huwa interessat li l-FRA jipparteċipa f'din in dan is-smieħ. Nixtieq nitkellem fuq tliet punti. Mela, l-FRA fil-qosor ħafna sabiex intom tkunu tafu aħna x'aħna minn aħna u fuq xiex naħdmu dak li għamilna għal dik li l-kriminalità organizzazzjoni u tlet net nixtieq nagħti eh, perspettiva ġenerali għasira fuq x'inhuma drittijiet ta' bniedem u l-kriminalità organizzata. Mela, aħna ninsabu fi Vienna, aħna għanna lan li natu pariri l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-Istati membri fuq id-drittijiet tal-bniedem sabiex nissiguraw li huma qegħdin jimplementaw il-liġi tal-Unjoni Ewropea skont id-drittijiet tal-bniedem u standards minimi. It-tieni aħna għandna mandat proattiv jekk tippermetti nuża dan din il-kelma Eh, li nfasslu namlu riċerka ta' studji komparativi li ma' bazati fuq approċ ta' riċerka legali f'numru ta' osma permezz ta' programm ta' ħames snin li huwa propost mill-Kummissjoni u li bilna fuq u bejn il-Parlament u Kummissjoni u l-Kunsill. Aħna għandna mandatu batta reazzjoni u koll eh, li forsi nseħulu kol l-opinjonijiet li meta nġu mitluma minn kwalunkwe mit-tlet istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea ġviri parlament inkluż, fuq per eżempju eh, abbozzi leġislativi, iżda u kol ċertu oqsma li forsi mumiex parti minn dan il-programm ta' ħames snin ta' mandat proattiv, aħna nistaw naqaw barra minn dan l-ambitu, jekk nġu mitluba minn dawn it-tlet istituzzjonijiet. U fil-fat ta' bażi ta' dan aħna stajna nipparteċipaw għawek illum. Mela, it-tieni punt, ġviri xamlet l-FRA brabta mal-kriminalità organizzata. Għana ma mlaċi manna xej taħt dan it-titlu speċifiku, iżda ċertu eh, suġġetti li aħna koprejna huma marbuta mill-viċin mal-kriminalità organizzata u affarijiet simili. Għana tiftit eżempji. Qasam partikolari huwa l-istudji komparattivi, l-manwali, aħna publikajna rapport fuq it-traffikar tat-tfal, għanna manwal fuq il-profiling, Ġifiri profiling etniku, jekkux diskriminatorju u le, metu tajjeb li tużaħ jew le fil-ħidma tal-pulizija. Imbagħad għamilna rapport ieħor eh, dwar l-aċċess tal-ġustizzja. Għanna proċess għaddej tal-appoġġ eh, Servizzi ta' appoġġ tal-vitmi fis-27 pajjiż u anka l-Kroazja qegħdin nifukaw ukoll fl-identifikazzjoni ta' dak li eh, jaħdem tajjeb bila li noħolqu set ta' strateġiji li dawk li forsi għandhom vittmi li s-servizzi eh, tagħhom ma jħnux daqsajt għajp jistgħu jużaw jemmulaw is-servizzi l-oħra. Ovvjament li nittrattaw il-vittmi eh, tar reati bot tajjeb u importanti wkoll biex niġbru il-provi u din eh, qed naru mill-aġenda li diġà trattajtu aktar kmini. Aħna trattajna wkoll il-kontrabandu il tal-migranti din brabta ma' proġett li għandna ma' e, nazzjonali ta' pajjiżi terzi b'mod partikolari qed lejn id-drittijiet tal-migranti f'sitwazzjonijiet irregolari. U aħna sena diħla ħanħarsu b'mod formali lejn l-isfruttar eh, serju ta' forum ta' eh, anzi l-isfruttar ta' xogħol u l-forum serju tiegħu. It-tieni ħaġa li għamilna huwa li ħriġna dawn l-opinjonijiet reattivi meta ġejna mitluba. Għamilna per eżempju il-PNR, il-Passenger Name Records, li jina ċert li ta' fuħsew li tamma li jintom familjari kemm ma' suġġettu kemm ma' l-opinjoni tagħna, kif ukoll ħriġna opinjoni dwar l-Ordni ta' Investigazzjoni Ewropea. It-tielet aspett tal-attivitajiet tal-FRA hija marbuta mal-iskambju u l-kooperazzjoni. U fil-fatt uħut minn dawn l-entitajiet li nikkoperaw magħhom u ma dawk li forsi smajtuhom fl-aħħar eh, ġranet eh, f'dan is-smieħ. l il-Frontex, l-Aġenzija tal-Ġestjoni tal-Frontieri, dwar id-drittijiet fundamentali fit-taħriġ eh, sabiex nassiguraw li d-drittijiet fundamentali ma' parti mill-attivitajiet tagħhom, eh, forsi fil-tejja tal-istrateġija ta' drittijiet fundamentali, Nikopraw anka ma' SEPOL ġviri l-Kolleġġ tal-Pulizija ta' Ewropew fuq id-drittijiet fundamentali fit-taħriġ tal-Pulizija. Iżda wkoll ma mal-Kolleġġ ta' Pulizija Nazzjonali, ma mal-Europol, l-Aġenzija tal-Enforzar tal-Liġi, nikkopraw fuq bażi regolari ma' dawn il-kollegi etnara sera mek u xi kollegi oħra fl li jiddiskutu ma' lajja eh, ma' l-Europol dwar traffikat tal-nedmin, l-istruttar tal xogħol kif ukoll ħarsin tad-dejta. U dan dan huwa skambju li jsir b'mod regolari aħna nipparteċipaw ukoll fil-kooperazzjoni mal-Aġenzija tal-JHA, ġviri tal-affarijiet tal-ġustizzja u affarijiet interni. U l-aħħar punt ta' dak li għamilna huwa marbut mal- l-ifrizar tal-assi kif ukoll il-konfiska ta' tħul mill-kriminalità. Aħna hemmhekk ipparteċipajna fil-ħidma tal-Kummissjoni fuq dan is-suġġett u jiena naħseb li ħankomplu naħdmu hemmhekk. Issa, It-tielet punt, l-aħħar punt tal-prezentazzjoni tiegħi id-drittijiet fundamentali u l-kriminalità organizzata bħalma qed fil-bidunet jiena ħan fil-qosor anke bajnejja fuq l-arloġġ. Fid-dawl tal-importanza tal-nedmin, tal-ġittijiet tal-nedmin, il-ġittijiet fundamentali diġa ġew enfasizzati mill-kelma l-oħra dal-ħodu. Huwa importanti anka fil-ġlida kontra il-kriminalità organizzata imma koll reati ġenerali, kriminalità ġenerali. Dan huwa marbuta ma' drittijiet ta' dawk li huma affettwati minn dawn it-tip ta' eh, reati imma ukoll hemm id-drittijiet ta' min huwa suspettat kif ukoll ta' xhieda il-programm ta' Stockholm intom familjari minnu ġifiri il-programm ta' ħames snin ta' ġustizja tal-Ewropa qed nitkellmu dwar Ewropa eh, li hija miftuħa u sigura li s-servi proteġi ċ-ċittadini qed nitkellmu dwar Ewropa ta' drittijiet, Europa ta' ġustizzja. U il-programm ta' Stockholm ma jinfasizza l-importanza ta' drittijiet fundamentali, ġviri l-Unjoni trid tirreżist dawk il-xejriet li eh, sigurta ġustizzja u drittijiet fundamentali ġu trattati b'separazzjoni minn xulxin. U dan jiġbor fih eżattament xinu il-messaġġ ewlieni ta' din il-preżentazzjoni. Mod sempliċi ħafna. Issa dwar il-ġurisprudenza li tħarġet minn Lussemburgu u Strasburgu, dawn huma żewġ razi li huma tal-akbar rilevanza, il-Orti tal-Ġustizzja u l-Orti tal-Ġittijiet tal-Bniedem jekk inħarsu lejn il-kazistika nistgħu nħansemmi tmien eh, oqsma partikolari fil-qosor ħafna huma trattaw każijiet li kellhom referenza u rilevanza ċara għal kriminalità organizzata, id-dritt tal-privatezza, jiġifieri il-ċensura tal-ittri tal-priġunieri il-ħarsin ta' data, kondizjonijiet ta' detenzjoni, partikolarment li wieħed ikun ehm, malu waħdu, il-frizar u l-konfiska tal-assi, il-smiħ ġust, iżaw wkoll l-aċċess għall-avukat, id-drittijiet tal-vittmi tar-reat. U din mod partikolari fil-orti tal-ġustizzja tal-Unjoni Ewropea Pupin, fil-kas Pupino, is-sorveljanza, id-derogi fi żmien ta' emerġenza, ġviri kemm tista' tagħmel deroga, Hemm mbagħad l-antiterrorizmu minn antiżewġ rati, nħarsu lejn id-drittijiet ta' difiża u ħarsin legali effettiv u jekk ittun il-ċans nagħmel sommarju ta' dawn il-każijiet jiena ovvjament nista' nagħti aktar dettalji ma qed iħares ir darba oħra lejl ħin. U naf li għandkom impenni oħra, ma jekk ituni ċans biex nagħmel din ta' nista' ngħid li huwa l-użu proporzjonat tas-setat. Jiġifieri proporzjonat għall-lan pubbliku li qegħdin nippruvaw nilħqu. Iġviri miex sempliciment sistema innoċenti ta' eh, drittijiet ta' suspettati, imma rridu nsibu bilanċ bejn lan xet niprofaw niksbu bis seta' li bija nistaw niksbu dak il-lan jina semmejt il-kazistika ta' Strasburgu ta' Lussemburgu biex nenfasizza xi eh, oqsma speċifiċi fejn id-drittijiet tal-bniedem huma rilevanti għal eh, kriminalità organizzata mbagħad hemm eh, entitajiet ta' monitoraġġ oħra li tista' tuża l-FRA meta tkun ċittara s-sitwazzjoni. Ovvjament hemm is-CPT li għal Kumitat Ewropew għal Prevenzjoni tat-Tortura, u mbagħad hemm il-Manival fuq il-ħasil tal-flus Greko kontra l-korruzzjoni, u mbagħad hemm il-Kumitat tal-Ġus Maquda kontra t-Tortura, Kumitat tad-Drittijiet tal bnidem tal-Ġus Maquda u entitajiet oħra mbagħad hemm l-ILO li għandha s-sistema tagħha eċetera. U daw bħalma qed huma sorsi ta' liġi u interpretazzjoni tal-standards ta' drittijiet tal-bniedem li eh, l-FRS serraħ fuqhom meta tiġi mitluba li tanalizza dokumenti u sitwazzjonijiet speċifiċi. Mela biex nikkonkludi. Jiena semmi dawn it-tlet punti l-FRA samilna sissa u ir-rabta bejn il kriminata organizzata ma' drittijiet fundamentali. Il-messaġġ ewlieni huwa li drittijiet fundamentali huma parti essenzjali tal-trattament kredibbli effettiv tal-kriminalità organizzata. L-FRA tista' tagħti input permezz ta' dan it-tip ta' avveniment bħal tal-lum u oħrajn simili permezz ta' tal eh, tal-bit la darba ninsabu f'dan l-qasam fejn m'għandniex mandat iżjed proattiv, aħna niġu mitluba li nikkummentaw, pereżempju, bħalma semmejt fuq xi abbozza leġislazzjoni u kera dokumenti oħra, u aħna mbagħad nieħdu mill-ġurisprudenza mill-każistika eh, u l-esperjenza l-arfin espert tal-entitajiet ta' monitoraċ li huma disponibbli. U aħna nofru analiżi oġġettiva u bilanċata ta' situazzjoni. Jina għawek sempliciment eh, simplifikajt il-ġurisprudenza tajtkom ftit punti fejn id-dritti tal-bniedem għandhom ruol importanti fil-rabta mal-ħidma tal-kumitat ta'kom. L-aħħar punti għaj u għal nishtiq nirringrazzjakom għal darboħra tal-li konsidrajtu drittijiet fundamentali u li edin t-konsidrawom bil-għal fil-ħidma importanti ħafna ta'kom. Grazzi. Grazie signor Grimeden, grazie al signor Castillejo e soprattutto grazie per... L-għennet nir-ingrazzjak tal-li jintom eh, eh, ċettajtu li tiġu għawna l-opinjoni ta'kom verament importanti ħafna biex aħna konu nisom komplu biex xoltana fil-kontest tal-rapport aħari ta' Surja Kolino li jrid jipproduċi eh, l-onorevole Jakolino. Kolino F'din il-parti tal-laqatana ridna nitkellmu fuq dawn iż-żewġ suġġetti għax aħna verament napprezzaw drittijiet tal-bniedem imma fl-istess ħin nafu kemm importanti li nifmu kif, kif tista tintuża jintuża żmien li persuna tqatta fil-ħabs biex jerġa' jkun hemm ċerta eh, formazzjoni mill-ġdid tkun ċertu ta' eżempju edukattiv. Għalhekk jien apprezzajt ħafna l-intervent ta' Sur Kastilħejjo meta sa fuq il-mod ta' kif aħna nerġgħu nedukaw in-nies in-nies li jkunu qegħdin skuntaw sentenzi il ħabs Issa nagħdu mal-ewwel dibattitu għandkom żewġ minuti għal kull min se jitkellem għamlu l-mistoqsijiet tagħkom imma tinsawx tħallu l-ħin biex il-mistednin tagħna jkollhom iċ-ċans eh, jirrispondu. Ejja eh, nisimgħu minn eh, Surja Kolino. Iva, jiena l-ewwel intervent ma smajtux kollu fil-fatt direttur tal-ħabsijiet fis Spanzja Sur Kasilħejo. Imma l-intervent tad-direttur tal- tal-Aġenzija tal FTA tal-FRA smajtu kollu. Nishtiq ngħid li mux dejjem ikun eh, faċli li wieħed eh, jidrit ħares id-dritt tal-bniedem meta nkunu qegħdin nikkonsidraw il-kriminali, speċjalment jekk inti għandek xatet jiskonta sentenza f'xi ħabs fejjem ħafna nies. Dawn huma realtajiet li nsibu fl-Italja u Spanja, inti trid verament si proċedi b'mod tajjeb u fl-istess min proteġi drittijiet tal-bniedem ta' dawk li qegħdin jiġu investigati ma speċjalment dawk tal-vittmi. Issa, sinjur inti ma referejġ verament għal ħabs ta' severo. Is-sitwazzjoni dvarja, per eżempju, tan isu l-Danimarka eh, u l-Ingilterra unqablu għam dik ta' Spanja hemm bżonn natu każ eh, eh, eh, natu importanza li l-ħabs li jkun juża miżuri stretti u anki jagħmel miżuri ta' iżolazzjoni. Fl-Italja n-esperjenza ta' dawn, issa, sur Gribhaven, jina naqbel li fċertu ċirkostanzi meta qed nitkellmu fuq kriminalità organizzata reati serji irridu nirrispettaw dritt tal-bniedem sabiex niżguraw li e, l-erdittijiet tal bnet minn kol. Issa sur Newton dan. Grazzi ħafna, Signora President, jina nishtiq nir-ingrazzja e, iż-żewġ kellima mistednin tagħna għax il-presentazzjoni tagħhom verament kienu eċċellenti u grazzi wkoll tal-li intom vjaġġajtu sa' Brussell vjaċ twil. Mela, għan nibda bil-gvernatur tal-ħabsijiet eh, Spanja. Għandi ħafna mistoqsijiet, imma eh, dak li sensa si dan. Xinuwa il-perċentwal ta' dawk il-priġunieri li verament jirriformaw li jitbidlu Eh, ġifiri l-fat li anki jistaw jisegu l-Università fil-ħabs u jitalmu teknika ġdida, eh, tista tkun ftit allarmanti ġifiri xin jattama li aħna, kem nistaw naraw li n-nis joħorġu aħjar mill kunu daħlu fil-ħabs. Eh, dan il-komitat jishtiq u kol ikun jaf kif tista l-Europa verament tiġġielet kontra dawn il-fenomi kollha fl-Europa u din se jkun il-konklużjoni tar rapport tagħna intom inti fil-qasam tiegħek. Kfej tista eh, taħdem aħjar l-Europa u jekk inti tgħidilna li tedinna li bħala direttur tal-ħabs ma tantx tista' jkollok opinjoni fuq da, imma nitolbok inti biex tinsa li inti l-gvernatur tal-ħabsijiet fi Spanja u tgħidilna inti f'kif taħsibhom inti l-affarijiet dan ikun jista' jgħinna ħafna biex nagħmlu konklużin tajbi tar-rapport tagħna. Issa għall-espert ta' drittijiet tal-bniedem, drittijiet fondamentali li tant huma importanti għat ċiviltà u anke s-soċjetà tagħna. Nirringrazzjak għal dak kollu li għattinna inti Imma għandi l-istess mistoqsija lik, xen kunu se nirrekomandaw għahna fil-assena diħla, ġifri x'tibdil nistgħu nagħmlu, ovvjament. Jekk inti wkoll tgħidli li inti ma tistax ittina l-parir tiegħek bħala direttur ta' eġenzija, ejdinna kif taħseb inti bħala ċittadin. Għantikom eżempju li jiena għalli pulizija dil-ġimma stess, pulizija li jaħdem l-internet għalli l-esperjenza tiegħu din il-ġimgħa li fl-Ewropa huwa illegali li wieħed jipprova jaqbad il-kriminali permezz tal-internet jekk inti xilek tippenetra f'xi ċirkju ta' kriminali permezz tal-internet u inti forsi tħajjarhom biex forsi eh, kollok kuntatt magħhom inti u mbagħad tgħid min huma inti tkun inti li qed tagħmel reata ma tkunx qed tirrispetta il-protezzjoni tad-dejta. Fl-Istati Uniti dan mhux il-każ. Naħseb inti inti sma eżempju oħra ta' dan it-tip, ġifri inti inżal kappell tal-Aġenzija u Ejdinna kif taħsibha inti bħala ċittadina x'dan jista' jgħinna fir-rekomendazzjoni rridu nagħmlu ġisani d-dieħla fir-rapport tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sunjut Newton don issa li PP żewġ minuti Sinjura Matthew. Grazzi ħafna Signora President. Grazzi għazzoċ Mistednin tagħna interventi verament eh, interessanti ta' Sur Kastija jew Spanja ħadmet ħafna tajjeb f'din is-sistema ta' penitenzjarja tal-ħabsijiet. Jina naħseb li tajjeb li nieħdu dan ikun spinta l-eżempju li jagħti eżempju l-istati membri oħra f'pajjiżi aħna għandna xi stejjer koroħ 15 eh, sena ilu rajna li kien hemm anki min qed jorganizza eh, traffikar ta' kokaina u din il-persuna meta mbagħad ħarġet mill-ħabs kellha ħafna flus fl-akkawnt tal-bank tagħha. Eh, Ġifieri jiena wkoll żort xi ħabsijiet fi Franza u konna mistaġba li naraw li anki fuq l-internet anki e- ġifiri bil-roaming ta' 3G permezz ta' telefon, ta' mobile, e- isiru, e- komplu jisiru reati mill-ħabs stess. Korruzzjoni fil-ħabsijiet u kol. Um, anki kienem um, priġunier li kien nirnexxilu ikompli jivittimizza eh, il-vittmi ta' rejat li kien għamelu kien qed ikompli jikkalpestom, ġifieri dawn affarijiet ta' barra minnaw. Għalhekk nixtieq insaqsik inti kif tista tara li kollok il-gwardjani tal-ħabs u avokati li ma jitħlux fi sistema ta' korruzzjoni li jkunu qegħdin jgħidu priġunieri biex ikomplu jamlu reati aħna fi Franza kellna dan it-tip ta' skandli u għad għadna niltaqgħu magħhom. In-nistana mhux qed ngħid li kulħadd, eh, ma xi kultant nil-taqaw ma' gwardjani li f f'sistema jiġu korrotti. Inti nista' nsemmi wkoll li eh, għal nisa li jiġu jiġu ikunu l-ħabs għal kriminalità. Nixtieq insaqsik eh, għaliex ma tantx hemm nisa li jinqabdu fil-kriminalità organizzata. Għaliex, tispjega għaliex m'hemmx nisa? naf li hemm ħafna xogħol jsir fil-qasam tiegħek jiena naħdem ukoll fil-kumitat tal baġit u anki libe u għalhekk jiena konxja ta' xogħol li tagħmel imma li jadbaq ħafna xi jsir għalhekk nirringrazzjak bil-qudiem. Grazzi, issa żewġ minuti is-Sinjura Ajala Sander. Yes, Presidenta, xiju tamen. Grazzi, senjura President. Jien ukoll nixtieq nirringrazzja Sur Castillo għal prezenta tiegħu kif ukoll għall-onre għal Sur Grimhead, skużanik maċ ismu sew. Għal Sur li Sur Castillo nixtieq nistaqsiħ. Inti kellimtna aktar, mod aktar konkret fuq it-taħriġ, fuq, fuq dak li jitalmu. U aħna nafu mill-esperjenzi tagħna li dik hija l-esperjenza tagħna. U issa hemm stadju ġdid uridu niffaċċawha bħalma qed f'dawn il-proposti il-ġodda li eh, semmejt sabiex nippruvaw maxhom qudiem. Iżda nixtieq nsaqsi l-ewwel net. Spanja diġar, diġar tider eh, u din itħassibna li huwa post ta' rilassament għal-mafja. Eh, u il-hits eh, tal-mafja li mal-ikbar u qed isiru barra imma mbagħad in-nies tal-mafja mbagħad imorru għal vakanza jew jmorru jistrieħu biex ngħidu hekk fil-Spanja. E, huwa naqra komplikat li naraw eżattament kif e, nistgħu neliminaw e, dan il-fenomenu. It-tieni net għal dik li hija il-proprjetà l-bira kommana qed nikkummentaw anke fil-każ tal-Italja li huwa verament faċli għal ħasil tal-flus. U Spanja wkoll deret fuq din il-mappa komplikata għalhekk jiena nixtieq nkun naf mill-esperjenza tiegħek li mhijiex biss ta' responsabilta tal-ħabsijiet imma inti għandek esperjenza aktar wiesa fil-Ministeru tal-Intern nixtieq nkun naf dan. Mbagħad Umbat għanna dik il-mafja tagħna nazzjonali tagħna jiena nixtieq insaqsi xini din is-sitwazzjoni għaliex e, ma nafx x'inhi rabta bejn il-ħabsijiet u il-mod kif taħdem ta mm, ta tajba u rigoruza tal-ħabs. E, forsi qed tiġi mqabla ma' sitwazzjonijiet fejn il-ġustizzja mhux applikata b'mod daqshekk strett, imma nispera li dan huwa każ li qed jittejjeb. U l-aħħar net ir-riżorsi l-istabilimenti ta' ħabs, il-ħabsijiet, eh, meta tqabbel inti taf ġifieri xi barra bħalma qalu xi kollegi tagħna huma lesti u huma mħejja bizzejiet, u anka l dak li huwa terrorizmu organizzat għal kriminalità organizzat anka dik l-aktar violenta li kull darba qed ngħidu eh, tidher dejjem aktar ħarxa tininet. net Ir-rabta li jem bejn l-uffiċjali tal-ħabs u il-ħabsin, partikolarment ħabsin perikolużi, ġifiri dawn ġodda, terroristi ġihadisti, per eżempju, hija tajba hija adegwata jew hemm bżonn xi rakkomandazzjoni ġenerali għal taħriġ jew li nagħtuhom miżuri aħjar għal mod kif jistgħu jaħdmu fil-ħabsijiet. Grazzi. Minuti għall-Onorevole Diaz de Mera. Gracias, signora presidenta. Grazzi, Signora President. Jina oġbuni ħafna dawn iż-żewġ eh, prezentazzjonijiet u nixtieq nifreħilkom ta' prezentazzjonijiet tagħkom u jina ħanżommum eh, għall-arkivju personali tiegħi. Fil-fatt, f'parti oħra fil-minħajja tiegħi kelli ħafna x'naqsam mal-ġrida kontra kriminalità organizzata. Iżda issa tintirissani ħaġa waħda li fil-ħabsijiet nispiċċaw nerġaw nirreproduċu l-istrutturi ta' poter. X'ħan għamlu biex nġildu dan? Iġviri li dan il-din il-setta dan il-poter jirġa jiġi riprodott fil-ħabs. Per eżempju, għanna l-Escobar fil-Kolombja umbat struttura oħra fil-Messiku u meta jispiċċaw eh, fil-ħabs dawn l-organizzazzjonijiet jibqgħu organizzati, ikomplu jorganizzaw ruhom, ikomplu jagħmlu ir-rejati u jkomplu jidħlu fl-istruttura tas-soċjetà. Iġviri, dinja mistoqsija konkreta assur ġuste. U dwar l-indipendenza tal-istrumenti legali jew anzi l-lin minn l-istrumenti legali li għandhom il-ħabsijiet u sistema eh, tal-ħabsijiet jiena nixtieq nkun naf nixtieq u jgħidli x'għandna nagħmlu u x'nistgħu nagħmlu biex nevitaw li dawn l-istrutturi jiġu irrepetuti anka fil-ħabsijiet. Grazzi, Onorevoli Diaz Damera. Issa, l-Onorevoli Borsellino zax minuti. Iva, fil-fat, il-mistoqsija li xtaqt insaqsijena diġa saret mill-onorevoli Jakolino. Iżda fil-fat tejni jgħin il-fat, eh, anzi, l-intervent ta' minnatu kif tkellem qabli jgħini. Fil-liġi taljana hemm l-artiklu 41a, iġfiri li hemm il-ħabs eh, ibes għal ċertu tipi ta' reati u ċertu tipi ta' ħabsin u fil-fatt dan l-artiklu l-41a li ħafna drabi ġi eh, kritikat kważi li qed jiksir id tal-bniedem da ġi propju mill-bżonn li kienet isemmi eh, il-kollega, ġifri nevitaw propju li eh, ikunem ripetizzjoni fil-ħabsijiet ta' dawn is-sistemi jew l-istrutturi ta' poter li dawn in-nies kellhom meta kienu barra mill-ħabs. Jiena nix nkun naf li intom it-tnej nax x'taħsbu dwar dan l-artiklu 41a, ġifri dwar restrizzjoni ta' ċertu libertajiet individwali u jekk taħsbux li dan l-artiklu din ir-riġi għandix tiġi introdotta la darbet nitkellmu dwar kriminalità organizzata fl-Ewropa kollha kemmi. Jekk għandix tiddaħħal fliġi aktar ġenerali li eh, tinteressa wkoll pajjiżi l-oħra. Grazzi. Grazzi sa Onevoli Schmidt. Thank you, Madam Chair. Grazzi ħafna, Senjor President. Grazzi tal-prezentazzjonijiet eh, interessanti, Sur Gremmin. Naħseb illi fis siviti tiegħek rajt illi aħna ġej sa skola l-Università ta' Londra u forsi dan huwa valur miżjud. Il-mistoqsija minna ħati tiegħi Ija iktar ġenerali. Il-leġislazzjoni preżenti tal-Unjoni Ewropea qed nindirizzawha b'mod proporzjonat inti semmejt il-PNR Aħna enna niddiskutu dan is-suġġett hawnhekk fil-Parlament u opinjoni differenti. Din il-leġislazzjoni taħseb hija proporzjonata. Għandna wkoll diskussjoni fuq is-Swift, it-trasportazzjoni ta' data bankarja ah, lej l-Istati Uniti. Skont l-Istati Uniti din informazzjoni tintuża intuża eh, sabiex eh, anka fil-kas ta' Breivik ta' ta' Oslo. Naħseb, eh, iddu naraw, jak mistaqsija tijaj, jowix wert, jek jowix proporzjonat li ninvestu f'din intip ta' leġislazzjoni fl-Europa. Grazzi ħafna. is Jimenez. Signora Jimenez. Lodwa tajba nixtieq nirringrazzja l sur Justi għal prezentati u anka l-istess sur Grimheden. Nixtieq ngħidilkom li jiena verament apprezzajt il-prezentazzjoni li għamiltu it-tnej u ma tkellmu dwar il-vittmi ta' reati. jena naħseb li eh, din kienet waħda mill-iżjed partijiet minn sija il-prezenza tal-vittma u fil-fat taħna ftiġran ilu approvajna id-direttiva tal-dritt ta' appoċ għal vitmina rapporter ta' din dan il-rapport. U jina naħseb li dinija importanti u kienem punti importanti per eżempju id-dritt ta' eh, traduzzjoni għall-appell u il-servizzi ta' appoċ għal vitmina huma importanti u kol. Iżda hemm ħaġa nixtieq nistaqsi l-sur Greenheden jekk hu jaħsibx li din id-dirtiva u dan l-affarijiet li qegħdin nagħmlu jistgħu xi jgħinu sabiex iċ-ċittadini jemnu li verament eżisti ġustizzja komuni u spazju komuni ta' sigurtà u ħarsien għaliex jiena naħseb li bħalissa ma m'għandhomx dan. Imbagħad nixtieq nindirizza l-Sur Justen, nixtieq eh, norbot fil-fatt ma' mistoqsija ma' oħra, eh, nixtieq insaqsi, inti taħseb li il-vittmi qed jibdew dejjem aktar ma jafdawx fil-fatt li ħajkun hemm sentenza sħiħa. Għan e, semmi e, il-ġapun, il-ġapun hemm il-pena kapitali, jina kontra dan u jien dejjem attiva e, biex niprofa niprevjeni minn din il-pena kapitali. U anka jina kontra il-sentence for life, il-sentenza tul il-ħajja. Iżda, il-vittma trid temmen li is-sentenza ħat itwetta. Jekk il-vittma tibda taħseb għal meta palissa bħalissa li din is-sentenza mhux ħat itwetta, mhux ħat tiġi skontata kollha kemm eh, dan ifisser li hemm xi ħaġa li mhux qed taħdem. Issa nixtieq insaqsi. Is-sur juste, x'għax taħseb fuq dak li eh, ġara fil-Orti eh, ta' Strasburgo kontra li pena ta' 3000 sena b'aktar minn 12 il-rejat serju zaza eh, ġifiri gwardja ċivili, zaza eh, ħazaza ħafna 20-21 sena. Għanda tati 6 miljon euro l-inna l eh, l-istat ta' Spanja. Iġviri, xnazbu dwar il- id-dinjità tagħha u il-fiduċa li l-vittmi sta jkollhom eh, partikolarment fid-daw li qed jitkellmu fuq il-pina kapitali għaliex ma jemnux li din ħatkun tista' taffi taħsara li għamlet. Jiena naħseb li rappreżentanti tal-drittijiet eh, tal-aġenzija u tal-ħabsijiet eh, li qiegħed hawnhekk inti taħseb li l-vittmi jistgħu jkollhom din il-fiduċja li il-pina ħadd titwettaq kollha. Grazzi ħafna iva dak li qed inti xi ħaġa terribli għal xal darba oħra isna ħanne il-bur realtà ġri il-vittma tispiċċa eh, minn eh, l-attur u l-attur jispiċċa l-vittma u irridu naraw kif ħanamlu biex jekk għandna nigarantixxu lil vittma rikonoxximent imma eh, nwaslu għal temmen fil-ġustizzja imma minnaħa l-oħra mbagħad irid ikun hemm iċ-ċertezza tal-pina fl-Italja hemm ħsieb li il-pina kollha kemm jitmim tal-pina titħallas biss mill-familji tal-vittri għaliex il-pina fil-fatt hija xi ħaġa eh, li ma eh, tispiċċaqat ġbir li tkun vittma. Nix għandi mistoqsija jiena għassur Juste Castillejo. Spanja hija konsidrata waħda mill-pajjiżi fejn il-mafja konsidrata li hija eradikata kompletiment u li irnexxiela eh, tamel riċiklaċ sieħ tal-flus. U kienem li zjiet arresti jemmek. Imma minn investigazzjoni differenti li sanu mill-autoritajiet italjani ħareġ li il-mafjużi italjani, mafjużi li huma miżmuma fi Spanja kellhom l-opportunità li jkomplu jagħmlu it-traffiku tagħhom u jżommu it-tmexxija tagħhom U tul dawn il-interċettazzjonijiet li saru għallu li preferu li il-pina jagħmluha fi Spanja propju għaliex huma ma jikkonsidraw eh, li ċertu ħabsijiet jisom hotels kbar. U l-eżempju nixtieq nagħmel huwa tal bost ta' Calabria Santa Maizano li ġi arrestat kemm il-darba fi Spanja u kellu il-kapacità kbira li u, fil-fatt huwa konsidrat bħal eh, li zjed boss li jista' jserraħ fuq tal-andrangita li eh, huwa kapaċi jagħmel dawn in-negozji ta' traffikar ta' drogi u dan ġi eh, miżmun kemm il-darba fil-ħabs Valdemoro ta' Madrid bejn is-96 u l-2004. U waqt dawn interċazzjonijiet eh, waqt telefonati il ġew interċettati kienet jitkellem, kienet jitkellem ma' uħut eh, mill-kollaboraturi tiegħu għalli kien qiegħed f'dukanda kbira u kellu l-possibilità li jkompli l-ħidma tiegħu u n-negozju tiegħu. U fil-fatt kien. Dik kien vera li fil-perjodu li fih kien fil-ħabs eh, ordna li siru til, sir til, ordna jew organizza traffikar ta' droga u ta' armi Umbat kien eh, jilqa fil-ħabs il-kollaboraturi tiegħu li magħhom kien ikompli dawn l-azzjonijiet. Mela, x'perċezzjoni għandkom intom ta' din ir-realtà u jekk f'dawn l-aħħar snin ittieħdux eh, prekawzjonijiet għal dik li hija sigurtà. Issa l sur Grimeden xtaqt insaqsih u nerġa' norbot ma' dak li qalet il-kollega Borsellino x'inhi l-perċezzjoni tagħkom ta' din l-artiklu 41 a ħafna drabi dan imur e, fi ġifiri miegħu nagħmlu subtitle reġim ta' ħabs ibes. U aħna kena niprofaw nispiegaw li l-kollegi tagħna li din mish tortura, anzi din hija stedina li jena nagħmel. Jiena żort ħafna ħabsijiet, ħafna e, li jaqgħu taħt il-41 a e, l-aħħar wieħed mort nhar tlieta f'Parma Eh, fejn hemm ħafna bosses taljani, ġviri tal-Kamorra, tal-Koza Nostra u tal-Ndrangheta. U waqt iż-żjara tiegħi kemm dawk li jaqgħu taħt il-ħabs eh, normali u dawk li jaqgħu taħt il-41A huwa li fil-ħabsijiet normali jiġu miksura id-drittijiet tal-bniedem għaliex ċella verament żgħira hemm tmien ħabsin U għal dawn il-persuni u għan possibli li kullħat ikun bil-wieqfa fl-istess ċella għax memx biżejjed spazju, ħafna drabi għandhom il-possibilità li jinħaslu kull tliet erba tim. u ma kwamar vera zar, imma dawk minna ħal-oħra li huma mizmuma fil-41 a li xem il-bżon li dawn il-persuni ma jomlux l-istess affarijiet li diġa għamlu ġvili. eh, fil-ħabsa Valdemora, dawn għandhom eh, ċella għalihom, għandhom servizzi dedikati lejhom, sabiex jevitaw li dawn il-persuni komplu jikkomunikaw mad-dinja tembarra, sabiex eh, b'dan mot nevitaw li jkomplu eh, jagħmlu ir-rwol tagħhom ta' boss tal-mafja x'inhi l-perċezzjoni tagħkom dwar il-ħabs normali fejn qed jiġu miksura bisħieħ id-drittijiet tal nidem u il-ħabs wieħed u erbajn għal huwa kkunsidrat suħut eh, xi kultant bħala l-ħabs ibis imma jippermetti li nillimitaw il-kuntatti tal-ħabsin mal-kollaboraturi tagħhom. Iżda minnaħa l-oħra hemm rispett sħiħ ta' drittijiet fundamentali għaliex jekk aħna nqablu dawn iż-żewġ realtajiet nistgħu naraw kif dawn il-persuni meta ma mqabbla ma dawk li huma l-ħabs għal reati ordinari e, huma e, f'sitwazzjoni ħafna ħjar mela l-ewwel nagħti l-kelma lis sur Castillejo u mbagħad il-sur Grimheden. Ħames minuti kull wieħed. Grazzi, Signora President. Mela l-ewwel net, is-sur Sur Jakolino għam referenza għal kif nistaw eh, eh, niksbu id-drittijiet fundamentali fi ċirkostanzi ta' ħabs. Palma rajna eh, l-istess ċella ta' 11 il-metru kwadru fil-ħabsijiet tal-stati membri jista' jagħti l-impressjoni ta' lokanda ta' erba stilel imma mbagħad hemm persuni oħra E, l-aktar terroristi li għedin jitkelmu dwar pini e, inumani, e, ħabsijiet għal til, etc. Ġivri dawn huma realtajiet huwa komplikat li tkun oġġettiv. Imma nixtieq ngħid sempliċiment li il-ħabs huwa ibes, ir-reġimen magħluq huwa ibes u dan jiġi applikat għal dawk il-persuni li mill-attività tagħhom, fil-kapaċità tagħhom li jkunu għamlu ħsara lil beni fundamentali jispiċċaw jaqgħu taħtom skont il-leġiżlazzjoni ta' stat demokratiku ekonomiku. U f'dan is-sens l-unika evalwazzjoni li nista' nagħmel f'dan is-sens huwa li aħna qegħdin naħdmu skont il-liġi. Is-Sur News and Down għal li hemm ex eh, eh, filmija tal eh, rrid ikun jaf anzi kemm kien hemm ħabsin li mbagħad jispiċċaw riabilitati. Dawk il-ħabsin li joħorġu aktar tard jispiċċaw reċidivisti għas minn dawk li huma iżjed żgħażagħ. Hemm differenza wkoll bejn e, il-kriminali terroristiċi li ħafna drabi ma xi iwet u reat ma ma jfissirx li ġew reabilitati. Dawn e, għatem e, solidarjetà morali ħadd ma jikkundannalhom ir-reat tagħhom u dawn ma jiddispiċihomx ta' dak li għamlu. U talabni biex inneħi l-kappell ta' funzjonarju sabiex najdlu u nipproponi xi suġġerimenti jiena naħseb li eh, kriminalità li ma tistax tiġi limitata fil-ħabs għandha bżonn ta' trattament ikkoordinat. E Jien naħseb li il-koordinament, l-skambju ta' informazzjoni anke dak li huwa suġġett ta' ħabsijiet u li e, ninkorporaw dawk il-forum e, l-aktar aggressivi tal- aġir kriminali u il-kooperazzjoni internazzjonali hija fundamentali sabiex inkunu effikaċi. Iġifiri, qed nitkellmu fuq tip ta' kriminalità li ma tiqafx fil-frontieri u laqas maħna kapaċi li nraznuwa fil-ħabs. Is-Sinjura Matje tkellmet dwar kif ħajr xinna inżommu ċertu iġeni morali u professjonali bejn fost l-uffiċjali u l-professjonisti. Aħna wkoll għandna problemi ta' korruzzjoni na għamilt rilevanza għal dan eh, fil- e, prezentazzjoni tiegħi li ma kinux rilevanti aħna ma nagħmlux interċezzjoni ta' e, telefoni ċellulari. Aħna fi Spanja nevitaw il-ċellulari eh, sabiex nevitaw li il-teknoloġija l-ġdida tippermetti li il-kriminali il-ġodda jwet u il-xol kriminali taħħom minn ġol ħab stess. U kultant jintfew dawn il-sistemi li jidru sospettati, U ovvjament parti mill personal tagħna eh, mod korrot eh, enu biex ikun hemm aċċess dawn tip ta' telefons u din hija eh, xi ħaġa li rridu ngħidu li ma tiġix ħafna. Imma tinsewx li aħna fi Spanja kellna terrorizmu kbiru, dan wassal għal ċertu antibodies biex insejħulhom hekk kontra l-korruzzjoni minħabba li għaddejna minn din l-esperjenza tan diffiċli Eh, kienem mistaqsija dwar, jew għansi kienem min kien kontent eh, li ma kienx hemm ugwaljanza bejn n nisa u l-irġiel fil-kriminalità organizzata. L-unika ħagġa nista' jew l-ewwel ħaġa ngħid li huwa li il-numru tan-nisa f'kwalunkwe attività kriminali hija dejjem ħafna inqas minn dik tal-irġiel. U mod konkret f'pajjiżi il-kriminalità organizzata marbuta mal-terrorizmu ġihadista għanda pozizjoni speċjali li il-fanatiċi ġihadisti eh, eh, jajdu l-nisa għandhom eh, karattru tal-imot li ma jinjużawom xal dawn it-tip ta' delitti, dawn it-tip ta' reati. Issa kien hemm semma li l-Kosta del Soltana huwa iż-żona fejn imorru biex jirallassaw il mafja Ovvjament aħna wkoll għandna l-mafja tagħna stess marbuta ma' traffikar ta' droga li hija marbuta e, hija situa mm, viċin iż-żona ta' Galizja e, hemm nies li ilhom ħafna snin fil-ħabs. Iżda xorta waħda ma konvinċewx ruħom li ma jżommux l-organizzazzjoni mill-ħab stess. U għawek aħna nistaw sempliciment nipruvaw nipqaw eh, nibqaw għaddejjin, nipruvaw infaslu programmi li fihom nkunu nistaw eh, eh, niġbru l-potenzjal kollu tagħna mill-entitajiet ta' sigurtà u nużaw il-formoli kollha mod partikolari l-kollaborazzjoni ta' ċittadini fil-każ tal-trafikanti ta' droga fil-Galizja U fil-fat eh, verament irridu nsemmu dinjità u l-kuraġġ tal-persuni li jirnexxilhom jagħmlu xi ħaġa kontra dawn l-organizzazzjonijiet. Issa dwar ir-riżorsi aħna għandna 60 elf eh, ħabsi u madwar 25 funzjonarju uffiċjal. U l esperjenza tagħna kontra din il-pjaga ta' terrorizmu waslitna li għandna eh, ħsieb tajjeb għal dak li jew jew aġir tajjeb għal dik li hija l-sigurtà u eh, skużani qed intum ma nistax nagħmel referenza <laughs> għal mistoqsijiet kollha li saruli, imma xtaqtiva nwieġeb waħda minnhom li il-vitmi li għandhom eh, trattament speċifiku ħafna tal-leġislazzjoni mill-2003 eh, fi Spanja fil-fat najd nitolbu li i terroristi u il- il-persuni li huma li wetqu kriminalità organizzata jridu jitolbu skuża b'mod dirett lil eh, vittmi jekk huma jixtiequ xi benefiċċji partikolari fil-ħabs, ġifieri Mela, ħani għafax ma nistax nidħol aktar fid-dettal ma nixtieq naj nwieġeb il-mistoqsija tal-President Alfano u najdila li il- ħabs ta' Valdemoro mhux wieħed mill-ħabsijiet li żjed eh, rotop, li żjed dajfa, bl mot. mod. U rrid ngħid li l-maġġoranza tal-ħabsijiet taljani għandhom bżon l-applikazzjoni tal-konvenju ta' Strasburgu biex morru lura f'pajjiżhom. U vera li l-garanziji li ħorġu minn eh, leġizlazzjoni penitenzjarja hija l-ewwel liġi tad-demokrazija, ġifieri li aħna ħirġin minn eh, periodu starku, ġviri għalix il- il-liġi tal-ħabsijiet tagħna hija ġejja mill-1978 u eh, dawn il-garanzija li nagħtu ma' garanzija li ma nistgħux inċedu minħabba minn fejn ġejjin. Grazzi sur kasija jew nistaqsi jekk hux possibbli li tibatilna it-tweġibiet l-oħra li forsi ma weġibx eh, bil-miktub. Iva, Iva, namel dan bil-qalb kolla, dawn mistoqsijiet kolla, li ġew mistoqsija ħan irwiġibom jena. Issa, ħames minuti l-issur Grimheden. Thank you very much. Uh, ħafna. F'ħames minuti, jekk nġbar f'ħames sekondi, naħseb il-tweġbit kolla iżommu mal iduru mal fiduċja kredibilta maħan nispandi f'ħames minuti. Full proporzjonalità nista' ngħid li nista' weġġeb ħames mistaqsijiet minuta kull waħda. Surja kolina fuq il- ħabsijiet iffullati u l-level ġenerali li naħseb hawnhekk qed nitkellmu fuq kredibilità u dinjeta. U ngħidu illi anka trattament, preżentament huwa mhuwiex il-kastik huwa t-tul ta' żmien li huwa l-kastik fil-rigward ta' sigurtà ma nistax nara għalfej trattament anka trattament ħażin li mhux li mur kontra l-drittijiet tal-bniedem għandu jkun marbut mal-kastik. biex inwieġeb ukoll is-Sinjura Borsellina u s-Sinjura Alfano. Minix l-espert bes li ġej minn ta' fuq tal-Europa li namen referenza wkoll għal leġislazzjoni taljana fostom artiklu 41 għaliex ma nafx ħafna fuq, però biex norbot anka ma tweġiba ta' qabel, is-sentenza ta' priġunerija u sistema ġudizzjarja m'għandix eh, tkun bilan illi eh, tqajjem ċertu riżentiment eh, fil-priġunieri imma li jkun hemm element ta' fiduċja u kredibilta anka fil- fil-ħafsijiet. Is-sigurtà hija importanti imma se tiġi bilanċata mal-approċċ uman sabiex turi illi l-istat huwa il fuq minn kull trattament eh, salvaġġ illi eh, il-kriminalità tista' twassal għalija. U għalhekk xtaqt ngħid l-ewwel illi huwa importanti li naċċertaw illi il-ħabsiet ma jkunux il-lukanda l-ossuża imma laqqas ma noffru xi ħaġa li hija protettiva eh, li tista' toħloq eh, ċertu bruda kamennaħa tal-priġuni lej soċjetà. L-Sur Newton dan, grazzi ħafna tal-li għamilt referenza għal ċertu li permettejt li nitkellem mod miftuħ anka għal fatt li m'għandix id-direttur eh, preżenti hawnhekk allura għamilt dan b'mod iktar liberu. Fuq il-libertà u l-kredibilità il-kredibilità ta' sistema ġudizzjara ħanati eżempju konkret kemm xejn banali. Li forsi aħna nindirizzaw il- Il-Krimenta u ankan neħolġa il vokabularju militari. Aħna għem bżon li meċu fil-prattika li kunu korrenti internament u esternament, ġifiri e, nwaslu drittijiet tal-bniedem mill-Europa kif ukoll naraw li internament ikon l-aħjar sistemi possibbli. Soluzzjonijiet Aħna ħaresna l-Espanja, Renju Unit u Franza fi studju li għamilna ftit snin illu u l-interess tagħna kien fir-rigward tal-attività terroristika u aħna intervistajna tfal tal-iskola sabiex insibu uh, xli il-perċezzjoni uh, tagħhom fuq l-abbuż u l il abbuż u l vjolenza Fuq livell sempliċi ħareġ l-element tal-esklużjoni soċjali li wasal mbagħad tal-tendenza lejn violenza. Kien hemm rabta ċara u rabta mhux bejn l-immigranti u l-violenza imma dawk li kienu esklużi mis-soċjetà u l-violenza, jiġifieri dan wasalna sabiex anka nħarsu lej il-prigjonieri, lej kriminali prospettivi. Punt finali fuq l-istess qasam aħna b'mod kritiku rridu nirrevedu s-sistemi tagħna. F'dan il-kontest ma nistax ngħidu illi s-sistema tagħna hija perfetta eh, li ma nistax eh, nimodifikaw għaliex eh, tkun parti mit tradizzjoni tagħna. Naħseb li rridu nkunu kritiċi ħafna lejn sistemi tagħna u kif nistgħu nirreveduhom biex u ukoll lej lej l-entrapment. Naħseb illi hawnhekk għandna bżonn ta' bilanċ, bilanċ bej raġuni proporzjonata u naf li l-entrapment jintuża f'ċertu stati membri u anka fil-pajizi oħra u jisa jkun li kunħol u problemi jekk dan l-intrapment jitnieda, jitwetta. Sina President, jekk t li minu toħra xtaqt najt l-ħabib tijaj u le dwar il-PNRs u l-SWIFT li minn barra l-opinjoniet li aħna ressaqna marriċ l-għon nitħolfna fl-dettal, pero il-kwistjoni mhix biss ta' proporzjonalità imma ta' effiċjenza il-PNR. Nittamaw illi permezz tagħha naqbdu lil dawk li jafu x'inhi sistema u jippruvaw jaqbżuwa billi jieħdu rotta oħra. Il-proporzjonalità, eżempju konkret, aħna ressaqna opinjoni minna ħatana fuq il-verifiki ta' sigurta' pal mamla ħafna ħrajn li s-sigurta u l-verifika mhix li eh, tagħmel dan billi tindirizza l-persuna fizika. Is-sinjora Jimenez ħanna ħasar semmek fil-kunjom tiegħek. L-esperjenza tiegħi li anka ndur l ħabsijiet kienet waħda interessanti ħafna mhux bħala klient qed ngħid. Il-bilanċ eh, palman manka inkludu l-vitmi mod speċifiku sabiex huma jkollhom il-fiduċja li huwa importanti ħafna huma jridu jkunu informati, involuti f'perjodu raġonevoli u li anka natu attenzjoni l-allokazzjoni finanzjarja minna l-attenzjoni di nataw minna tal-istat eh, għetna ħafna pis li kriminali li l sospettati imma eh, jekk tara anka l-allokazzjoni budgetarja din ma jiex waħda proporzjonata Umbat li l-inklużjoni tal-vitmi u għallek eh, ħerqan u koll li nara tħaddim ta' direttiva li l fit f'dan il-qasam ukoll. Grazzi ħafna l-kellima tal-li kontu għawnek, għacċattajtu l-sadina tagħna u li kontu parta mid diskussjoni Jena, nishti li u kol nieħdok jena l-senjur minn Spanja, nieħdu fil-ġemat li ġejjin jgħamil zjara fil- fħabs importanti fl-Italja. Nirringrazzjakom għal risposti li tajtuna u eh, anki jekk forsi ma kellix bżejjed ħin li xorta nirringrazzjak għal tijomna bil-miktub. Ma baqa xejn, x'niddiskutu għalhekk infakkarkom biss li wara l-vakanzi ta' sajf se nerġgħu niltaqgħu fi 17 ta' Settembru mit-3 sal-5 nofs u mbagħad l-għada eh, u kol matul il-ġurnata. Il-xol tal-krim se jkompli il-ġimma diħla se jkonna zjara fis-Serbja. Jiena nistedinkom Nistidinkom li kem jista jkun intom tħorġu mill-laqa għax se jkunaw il-laqa tal-koordinaturi bil-malu. Eh, grazzi ħafna u l-kumplament tal-ġurnata tajba, grazzi.